Right, if we could uh, calm down everybody, thank you very much. Uh, I'll run very Jekk joġobkom sinjur nitlobkom sabiex tikkalmaw daqsxejn jiena san nixtieq illi nadottaw l agenda l-ewwel qabel kollox nistan nadottaw l-aġenda tajjeb wis. Għandi issa xi ftit ħbarijiet li nixtieq naqsam kom l-ewwel net fil laqat ta' nar l-erba' tal-15 ta' Settembru ħanibdew daqsxejn iktar kmieni milli previst Ħanibdew fitli ta' nqessin kwart. Sa sitta u kwart. U raġuni għalfej biddilna l-ħin huwa minħabba li ħajkonna smih fuq il-tmexxija ekonomika li ħatibda fit-tlieta u l-Kummissarju Barnier ħajjippreżentana fil-qosor ħafna l-inizjattivi leġislattivi illi kienu adottati fl-istess għodba tal-15 ta' settembru mux ħagħan skambju ta' opinjonijiet, pero jien aċċettajt l-offerta li għamlinna sabiex jiġi mill-ewel u jitkellem jitkellemmu l-ewel ħalli kun jista jitkellem eżattament wara li tem il-konferenza stampa. U illum wara li ħajkonna skambju ta' opinjonijiet ma' Didier Reinders, ħan informaw l-Kommissjoni dwar il-rizultati tal-negozjati ta' trilogu u dawn għandhom bżonn l-approvazzjoni tal-kumitat skont il-proċedura kif taf, u jiena nixtieq ngħid ukoll l-emendi li tresqu fuq il-rapport leġislattiv dwar l-emendi dwar ir-regoli tal-VAT tistgħu issibuh f'punt numru 6 tal-aġenda ħanivvutaw fuqu. Jien nixtieq illi nilqa' fosna lil Didier Reinders li huwa l-President tal- Kunsill Ekofin huwa id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Finanzi u Riformi Istituzzjonali tal-Belġju. Jiena nixtieq illi ninformakom li aħna din nilqgħu fostna ħabib minħabba illi aħna kellna verament diġà naħdmu flimkien b'mod intensiv fit-trilogi minn minn dubdiet il-Presidenza Belġana nixtieq ningrazzja ħafna lil Didier talli ħajdedika daqshekk ħin għal dawn it-trilogi tal-livello li sabiex aħna nkunu nistgħu nilqu ftehim. Jekk jogħġbok didjer. Grazzi ħafna. Skużawni tal-li wasal daqsxejn tard, però aħna għandna wkoll xi kultant ikollna wkoll xi diskussjoni tanka fil-Belġju. Però nixtieq ngħid li l-ewwel nett nirringrazzja lill parteċipanti kollha min-naħa tal Parlament Ewropew, speċjalment lir rapporter Naħseb is-supervizjoni finanzjarja minħabba li żgur ma kienx faċli li jorganizza dawk il-laqat kollha li għamlu mill-ewwel tal-Ulju sissa u anke dwar id-deċiżjoni li ttieħdet fi Strasburgu sabiex nippostponu id-deċiżjoni dwar supervizjoni finanzjarja. U jiena Nixtieq ringrazzja ħafna fil-fatt lir-rapporter, mhux biss l-Sinjora Skinner iżdanka membri oħrajn li jenu ħafna u naħseb li aħna rnexxinna norganizzaw dawn il-laqat b'fiduċja versa bejnietna u kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Parlament u Konsill jiena nittama li il-konferma tal dan il-ftajim li jista' jintlaħaq ħat islenna fil-ġimgħat li ġejjin. Jina naħseb ukoll li Signor President, aħna kellna daqsxejn oppożizzjoni dwar supervizjoni fil kunsi però aħna ħan provaw namlu dak kollu nistgħu sabiex insibu triq tan-nofs sewwek u nilħu ftehim bilan li aħna nixtiequ nuru li aħna kapaċi li nimplementaw mhux biss istituzzjonijiet ġodda ta' supervizjoni minn jannar tas sena d-dieħla iżda li nuru li aħna kapaċi illi nwaqfu kumitat għal riskju sistemiku u li aħna nistu kolli namlu progress dak li għandu x'jaqsam timetable leġislattiva u l-atti leġislattivi li huma pjanati, inkluż direttivi, regolamenti, per eżempju dik il-waħda fuq il-fondi ta' investiment. Waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Belġana hija fuq termini ġenerali sabiex aħna naġlu l-konklużjonijiet illi ilna nippruvaw naslu għalihom dwar it-talim li aħna tanemna mill-esperjenza tal-kriżi finanzjarja. Ġifri, l-ewwel qabel kollox kif qedtilkom aħna nixtiequ illi nfasslu l-arkitettura ta' kontroll il-ġdida kollha kemm aħna nafu kemm hija importanti di u dan huma parti mill bid-diskussjoni li għanna fuq livell Ewropew aħna nittamaw li fix-xhur u fis-snin li ġejjin l-istituzzjonijiet li aħna ħanwaqfu ħajuru kemm jistgħu jkunu effettivi u aħna żgur illi nistgħu nagħmlu progress permezz ta' seta ta' teħid ta' deċiżjoni tagħna fuq livell Ewropew u nittamaw li permezz ta' klawżuli ta' riveżjoni nkunu nistgħu fl-aħħar nirrealizzaw li l-aħjar soluzzjoni hija illi aħna nitolbu lill istituzzjonijiet u l-awtoritajiet Ewropej sabiex jieħdu deċiżjonijiet f'dan il-qassam li jmorru lilin mill-frontieri nazzjonali. Jekk aħna xinna nagħmlu dan, din tkun ħaġa pozittiva ħafna, però aħna xorta għadha ħanibqgħu naħdmu għal dan il-għan u l-iktar ħaġa importanti hija illi nitalmu lezzjonijiet tagħna mill-esperjenzi illi aħna kellna matul il-kriżi finanzjarja. Aħna issa li wasalna f'nof settembru nistgħu naraw li minħata l-Presidenza Berġana nistgħu naraw li qed diġà nilħu ċertu għanijiet li aħna konna stabilixxejna. Aħna ħan nippruvaw ukoll nagħmlu progress kemm jista' jkun fuq direttiva dwar il-fondi ta' investiment u progress ieħor fuq atti leġislattivi oħrajn, però din hija l-iktar priorità importanti. Apparti minn hekk dwar supervizjoni finanzjarja u direttiva direttivi dwar it-taxxi jiena nsab ċert li ħajibqa' nkun importanti ħafna sabiex inkomplu naħdmu b'dan din il-kooperazzjoni u din il-fiduċja bejn l-istituzzjonijiet ħalli bekk aħna nsaw, nkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni tajba ħalli nilqu ftehim fuq eh, test aħali L-ewwel nett U kol issa qabel ma naddi l-iktar dettalji nixtieq nitkellem fuq il-konsolidazzjoni fiskali, skużawni. Fit-30 ta' Settembru bidu ta' Ottubru aħna ħajkun diskussjoni ġdida fuq eh, il-fatt jekk huwiex possibbli li aħna nagħmlu sforzi kbar sabiex ikollna koordinazzjoni, konsolidazzjoni fiskali aħjar fl-Ewropa, però parti minn hekk aħna ħanippruvaw nifukaw fuq il-fatt irridu noħolqu opportunitajiet ta' xogħol ġodda fl-Ewropa bħala parti mill-istrateġija tas-sena 2020 u anke bħala parti mill-proċess il-ġdid ta' konsolidazzjoni fiskali. Intom tafu li aħna ħadna deċiżjoni fuq dan is-semestru l-ġdid u ħanibdew bil-proċedura l-ġdida mal kummissjoni però hemm bżonn li nagħmlu ħafna iktar sforza biex niddiskutu jekk hemmx bżonn ta' sanzjonijiet vizavi ċertu pajjiżi partikolari minħabba li huma forsi ma rispettawx ir-regoli kollha tal-konsultazzjoni finanzjarja, però ħajkun diskussjoni importanti ħafna mal-Parlament u mal-Kummissjoni ħalli naraw jekk aħna nistax ikollna għan importanti li jistgħu nwaqfu fil kuntest tal-istrateġija tal-Ewropa s-sena 2020 Għalli naraw, jekk nistgħux noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol ikonniex jistax ikollna aħjar social welfare aħjar u apparti minn hekk ukoll li nistgħu Nidu konsiderazzjoni l-effetti tal-bidla tal-klima u naraw jekk l-istati membri jistgħu jagħmlu xi ħaġa aktar f'dan il-kontest. Għal din raġuni aħna ħan organizzaw diskussjoni fuq dawn is-suġġetti fil-laqa tal-ekofin informali li Wieħed mis-suġġetti din hija priorità wkoll għalina l-Presidenza Belġana. U importanti ħafna koll illi norganizzaw din id-diskussjoni. Issa dwar kwistjonijiet iktar speċifiċi jiena nix nidilkom il fl ta' xar fil-qata l-ekofin informali ħan diskutu rating agencies u anka sabiex forsi nittamaw li jkun hemm skambju ta' informazzjoni u ta' opinjonijiet anka forsi ma' rappreżentanti partijiet interessati li ġejjin minn rating agencies, però fil-fema tagħna importanti ħafna li diskutu mal-Kummissjoni dwar il-kapaċità li aħna nkunu nistgħu navvanzaw fuq eh, din l-aġenda f'dan il-kuntest u nqablu lil nafusna mal-bidlit li tisiru fl-Istati Uniti minħabba li aħna rajna x'deċiżjonijiet importanti ttieħdu fil-Kungress Amerikan u naħseb illi nistgħu nieħdu inċentiv u ispirazzjoni minn dawn id-deċiżjonijiet sabiex naħdmu iktar fuq supervizjoni U Aħna ħan nitolbu lill-Kummissarju Barnier sabiex jippreżentalna tqabbil bejn il-bidliet li nsiru fl-Ewropa u bidliet li nsiru fl-Amerika. U jiena nixtieq illi nistieden lill-President ta' dan il-Kumitat sabiex tattendi għal laqgħa tal-Ekofin sabiex tiddiskuti magħna. Jiena nsab ċert illi huwa importanti ħafna illi jkollna skambju ta' opinjonijiet bejn tliet istituzzjonijiet dwar dawn il-bidliet u naraw flimkien kif aħna nistgħu nagħmlu sforzi kbar ħalli nagħmlu iktar progress naturalment b'rispett mal-pożizzjoni li kienet espressa fil-laqta G20. Aħna ħan nippreparaw ukoll xi ftit laqat bħala tħejja għal laqa tal-G20 u l-Assemblea Ġenerali tal-IMF, jiena naħseb li huwa importanti ħafna li aħna nippruvaw nidentifikaw l-iktar pożizzjoni komuni li hija possibbli dwar dawn is-suġġetti, jiena dak kollu li xtaqt ngħid fuq dan is-suġġett minnaħa tal-Presidenza Belġana naturalment lest li wieġeb il-mistoqsija tagħkom, però għalina għandna dawn is-żewġ prioritajiet bħala Presidenza Berġan, aħna rridu nagħmlu progress bil-supervizjoni u kontroll tal-swieq finanzjarja, aħna diġà bdejna eh, b'dan ix-xogħol u nixtiequ ħafna li jkun hemm iktar kooperazzjoni naturalment mal-Kummissjoni mal-Parlament ħalli bekk niskuraw li aħna qegħdin ukoll inlaħqu ma' partijiet oħra tad-dinja u parti minn hekk għandna bżonn ta' konsolidazzjoni tal-budget. Però fl-istess ħin ma nistgħux ninsew illi l ta' tkabbir u stabilta mhux biss pat ta' tkabbir, istabilat ta' stabilta u koll, u fil-kontest ta' l-istrateġija tas sena 2020 jiridu niżguraw li hemm biżejjed flus fl-aħħar tal-budget sabiex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw il-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda ta' xogħol apparti minn hekk ukoll illi aħna nkunu nistgħu nieħdu konsiderazzjoni l-effetti tal-bidla tal-klima. Jina nixtieq ngħid ukoll li ma nistgħux ninsi illi fuq il-mejda ta' diskussjoni tal-Konsil jista' jkun li naraw xi bidliet f'xi suġġetti li qed ikunu diskussi b'mod partikolari kwistjonijiet li għandhom xi għat taxxa minħabba li d-dibattitu fuq is-supervizjoni finanzjarja jista' jkun li nessitkom ftit mis-suġġetti l-oħrajn li huma importanti wkoll li aħna din niddiskutu bħalissa. Aparti minn hekk aħna rridu nkomplu l ġilda tagħna kontra l-frodi u rridu naraw jekk fil-kontest tal-VAT, per eżempju, nistaw xaħna nżidu il-kooperazzjoni ta' bejnietna u l-iskampju ta' informazzjoni sabiex inkomplu nġildu kontra l-frodi. Jena nixtieq illi nsemmi dan il-punt minħabba li jina nasib fiċċertu sistemi ta' taxxa bħal dawk tal-VAT kif ukoll it-taxxa fuq tfaddil huwa possibbli illi namlu progress u li intejbu il-mod ta' kif aħna immexxu il ġvida tagħna kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi. Kemm fil-kuntest tat-taxxa tal-vat kif ukoll fil-kuntest tat-taxxa fuq it-tfaddin. Aħna nittamaw li aħna nkunu nistgħu ehm, insidu l-armonizzazzjoni u l-kooperazzjoni ta' bejnietna u tal-politika tagħna anka f'dak l-għandu xaqsam it-taxxa fuq tfaddi fl-Unjoni Ewropea, però anka rridu naraw jekk jistgħux nikkoperaw ukoll ma' pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea. Il-kriżi finanzjarja ma tistax tnessina dan is-suġġett li huwa tant importanti. Ġifieri, kif tistgħu taraw għad hemm xi ftit kwistjonijiet li għadhom pendenti li huma marbuta ma' problemi illi għanna fl-Unjoni Ewropea pero jiena naħseb li jista' jkun illi nagħmlu progress fuq dawn is-suġġetti. Hemm xi ħaġa li nixtieq ngħid jekk tippermettuli hemm xi żewġ aspetti jew tliet aspetti nixtieq insemmi minn xa nitkellem fit-tul ma tkunx għalfejn tinkwetaw. Nixtieq ngħidilkom ukoll li ħajkun hemm ċertu kwistjonijiet komplikati li forsi diskutu fil laqan formali tal fl-aħħar ta' Settembru tal-Ekofin. Bħal pereżempju l-bidliet fl-standards tal-kontabilità tal-accounting. Aħna daqsxejn inkutat dwar il-fatt illi l-Ewropej se jkun m'għandhomx impatt fuq dan id-dibattitu dwar il-bidliet fil-standards tal-accounting. Dan ifisser ukoll li l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li tkun iktar preżenti meta jittieħdu deċiżjonijiet importanti sabiex taħtar il-membri il membri tal-istituzzjonijiet internazzjonali, għana diġa semmejna li għandu jkun hemm membri minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, però fl-istess ħin fil-ġimgħat li ġejjin irridu nistabilixxu regoli ta' tmexxija tajba għal dawn l-istituzzjonijiet li aħna ħanwaqfu sabiex jikkontrollaw l-standards tal-accounting. Jiena naf l-Kummissarju Barnier qed jaħseb ħafna fuq dan il-punt u aħna nittamaw li aħna nkunu nistgħu naħdmu wkoll mal-Parlament dwar dan il-punt. Naturalment, aħna maħniex għadin nippruvaw nibdlu regoli ħalli il-Presidenza tagħna tkun tista' tagħmel xogħol ħafna iktar faċli. Le, minna l-oħra aħna għedna li rridu jkollna viżjoni aħjar, viżjoni iktar trasparenti ta' dak li qed jiġri f'dawn l-istituzzjonijiet fit tfassil tal-standards tal-accounting mingħajr ma jkun hemm influenza zejta min-naħa tal-idea Ewropea Dawn huma suġġetti li aħna niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin u li jiena naħseb illi huma ta' importanza kbira. Għadna kemm smajna wkoll illi intlaħaq u ukoll bejn regolaturi tal-Bank Ċentrali fuq l-standards il-ġodda illi japplikaw b'mod partikolari anka fil-kontest ta' ta' risorsi tal-banek. Jiena bħala ministru ħafna drabi kolli niprofa nsib soluzzjoni għal kwistjonijiet ta' kontradizzjoni. Kif nista' jkun li kolli iktar riżorsi għal banek li niffaċilita li jkun hemm il-kreditu għal banek u fl-istess jien kif nista' jiena nħares l-interessi ta' dawk illi jiddepożitaw il-flus fil-banek. Dawn huma kollha interessi li huma jikkontradixxu lilhom infushom, però jikkontradixxu xulxin, skużawni, però aħna rridu naraw kif eżattament aħna jista' jkollna regolamenti iktar konsistenti illi jokkomodaw il-ħtieġa ta' aktar konsistenza, aktar kontroll u fl-istess ħin naraw li jkun hemm ekwita u likwidità fil-banek mal-President tal-Bank Ċentrali ma' Jean-Claude Trichet jiena saqsejtu jekk aħna nistgħux niddiskutu dawn il-punti kollha flimkien, mhux noqogħdu niddiskutu suġġett suġġett fuq bażi individwali, naturalment u dan kollu niddiskutuh fil-kuntest tal-argumenti ġodda li qed ikunu fasla. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi konna dan id-dibattitu anke mal-Parlament sal-aħħar ta' dis-sena ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nintegraw u ninkludu dawn is-suġġimenti dan is-suġġetti kollha importanti fl-istess diskussjoni. Aħna naturalment kif qed tilkom qed inħejju diskussjoni qabel l-Assembleja Ġenerali tal-IMF din ħdu konsiderazzjoni wkoll il-kapaċità illi aħna norganizzaw kontroll internazzjonali aħjar, però nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq eh, eżempju wieħed. Aħna qedna xi ftit snin ilu flimkien mal-membri kollha tal-Ekofin li jista' jkun xi ħaġa tajba ħafna u interessanti ħafna li jkollna siġġu wieħed fl-IMF li jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea u jekk din tkun impossibbli għalfejn ma jkollniex siġġu wieħed, membru wieħed li jirrappreżenta iż-żona euro. Jiena naqbel perfettament ma dan is-suġġeriment, però rridu nikkonvinċu wkoll parteċipanti kollha taż-żona euro kif ukoll tal fl-Unjoni Ewropea li din tista' tkun soluzzjoni tajba għal din il-problema. Jekk dan aħna ma nix nagħmluh, irridu naħsbu fuq eh, alternattivi u soluzzjonijiet oħrajn li jistgħu jkunu possibbli, però jiena naħseb ukoll illi importanti li ndaħlu fid-diskussjoni kwistjonijiet oħrajn u kom eżempju wieħed biss, pereżempju, rridu niddiskutu jekk huwiex tajjeb illi aħna ikonna dritt tal-vito wieħed biss li qed fidejn l-Amerik, fidejn l-Istati Uniti fil-kontest tal-MF. Ġifieri aħna għandna qoddimna dritt tip ta' diskussjoni u nafu illi hemm xi ftit diskussjoni ukoll anke Eh, bejnietna bejn l-Unjoni Ewropea, però jiena ċert li hemm bżonn li nagħmlu sforzi kbar ħalli bekk intejbu t-mexxija tajba anka fl-IMF. Anka rridu nagħmlu sforz minn tagħna minn ħadd iż-żona Ewro, minn ħadd l-Unjoni Ewropea. U naf illi forsi hemm ċertu kwistjonijiet ċertu suġġetti illi iġelduna daqsxejn jew poġġuna f'konfrontazzjoni ma' partijiet oħra tad-dinja u allura jiena ħansaqsi lill-imsieħba l-oħrajn ħalli nara jekk hux possibbli li mhux biss niftemmu fuq kwistjoni waħda biss, iżda li nilqu ftehim fuq is-suġġetti kollha li hemm fil-kamp finanzjarju mal-partijiet l-oħra tad-dinna jiena naf li hemm ukoll suġġetti oħrajn li huma ta' importanza kbira, però regolamentazzjoni finanzjarja u l-kontroll finanzjarju hija xi ħaġa importanti fl-istessin għandna l-istrateġija tas-sena 2020 li aħna permezz saħar ridu noħolqu iktar opportunitajiet ta' ġodda tax-xogħol kif ukoll social welfare aħjar u apparti minn hekk ħajkuna diskussjonijiet interni oħra fuq eh, l-IMF, il-Bank Ċentrali Ewropew, eċetera, eċetera. U naf illi dawn, nsajdilkom għanzi illi dawn huma suġġetti prinċipali li għan diskutu, pero qabel ma nikkonkludi nixtieq nerġa' nirringrazzja għal darbohra l-Parlament Ewropew minħabba li żgur li l-Presidenza Belġanja ma setax eh, tieħu tilħaq ftehim fuq supervizjoni finanzjar mingħajr lajnuna għajnuna tagħkom. Ringrazzakom ħafna tal-parteċipazzjoni. Please.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 illi it tijak li inti semmejtu ma u kol it tal-parlament. Ġifir, misan għodni tħol fil-qaqat, inti taf li ħna nifirħulek fuq il-suċess tal-pakket ta' supervizjoni, naf li inti qdejt ruol mdaqqas f'dan il-proċess u inti u kol impenjat fuq l-iva tal kena trialogu fil-fat id-daħarba li għaddit, inti kont jetem, kif u koll il-sur Barnier kien jetem, u dak iż-żmien konna pożizzjoni illi niffissaw il-kuntest ġenerali li fih nkunu nistgħu Nasu bidu diskussjonijiet tagħna kif għalek, għalhekk jiena <laughs> kważi jett Prim-Ministru fil-fatt. Ma tafx fejn taf xi darba sir Prim-Ministru ma mhux essa Musna għodu nidbedu wis mill punt u lini għawnek nifokaw bis fuq il-fat li jahna kol kontenti li bis-suċċess jien ksib sissa. Il-team task force nhar ġimgħa għamlu biċċa xogħol siwja. Għandek il-pajjiżi mhumiex membri u kol li kienu voluti u il-kwistjoni tal-private equities aħna għedna li aħna rridu niksbu xi ħaġa hawnhekk u aħna nkunu kuntenti ħafna dik ikun sa nagħmlu dan. Nittama li jista' jkollna dokument għat-trialogu l-erba u jkollna negozjati li nagħtu bidu għalihom biex forsi xil-erba naslu għax qbil. Mm, hemm żewġ kondizzjoni ewlenin li jridu nilħuhom u jekk il-Presidenza tidfaħħom f'tekst li kol kulħadd jista' jaqbel dwaru tajjeb wisq. Issa dwar stati membri naf li hemm xi intoppi xi stati membri li mutantx huma kontenti, kħat qed jagħmel l-mutijaw biex eh, nipprova joħroġ minn dan l-istaġnar. Mod partikolari xi pajjiżi mm, li jisuq tifokaw aktar fuq dan il-punt mill-oħrajn. fin normandi aħna namlu differenza bejn in-nies li jamlu u dawk in-nies li parlaw biss. Jina naħseb illi aħna għandna bżonn mhux biss nippritkaw imma anki naħnu fil-prattika. U tkun ħaġa ta' dispjaċir li kiku ma nistawx nħuq bila xawnek ċittadini tagħna kollha huma voluti fejn ma jistgħu forsi ma jifqux eżamen menċinu ma l-irqaqat, imma jafu xi ħsara ħallet waraja l-kriżi finanzjarja u l-Kunsill u l kummissjoni ma jistgħux iħorġu b'soluzzjonijiet illum u jekk ma fatt li ma jistawx jagħmlu dan ma nistawx nifhem kif suppost nkun suppost kontenti bil-320 li eh, dal-waqt ser jiġi organizzat. Nittama li s-ottubru ħajkonna qbil u dan jkun jista' jkun jiġi firmat f'Ottubru. Mela, ħajkonna forsi namlu ġabra ta' mistoqsijiet l ewwel imma forsi din kienet mistoqsija ta' sew importanti, ħar nistan dur mal l-ewel għal-President tal-Ekofin. Surrenders. Mela, biex inwieġeb. Aħna provajna nimxu l-qoddim, stadju stadju. Aħna kenna laqat mal-presidenza fost il-gruppi parlamentari li kienu xi ħaġa li l-għajna biex naraw kif ħanemxu l-qoddim. Aħna qedna forsi nistgħu naraw kif ħan resqu testijiet legali speċifiċi għal dak nċaqsab ma' private equity. Issa, rigward il-konsil informali li huwa li huwa pjanat, naħseb illi tajjeb li nħoġu b'xi ta' proposta illi kollox jappoġġ mill-konsil. Appoġġ qawwi mill-konsil. Jekk dan ifisser li ħakonna nġebduha b'jumejn jew tlieta ta' naħseb illi ta' min u jħares lejn l-idea li nifirdu ż-żewġ dossiers. Ġifiri fuq il-private equity nippruvaw naqblu, un bat nistoktaw fil-diskussjonijiet fuq il-passaporti għal pajjiżi terzi. Għanna lista ta' kellima li u jem mistoqsijiet. Jidder li għataw minnet jolli dej, marraċ il-kulħat jista' jkun, għassu ah, l-klut, Ivan, għannizlek fuq l-lit, u Sanchez Spiridu, mela, eh, dak fuq lista, mela l-ewel nadu għal-Filip. Grazzi. Ministru, Rola f'sanar it-tajja, paħna tassew kontenti li inti qiegħed. U inti daqshekk kattif, naf li inti mtix fi gvern ma ma nottik ċans li taħdem sfiq fil-presidenza. Issa. Naddu għal kwistjoni tal-e-governance. Inti għat li għanna bżon disciplina budgetarja għal infiq imma tħul ta' taxxi jridu nqisuh qed titkellem dwar il-ġita kontra l-frodi naqblu hawnhekk. Iżda nixtieq infakkar aħtieġa li nbilanċaw il-dħul ta' taxxa tagħna u li nippruvaw ukoll indaħlu tħol ta' mit-taxxa ġdid. Aħna irridu nagħmlu ċara li aħna tippruvaw innaqsu il-pissijiet tat-taxxi fuq ix-xogħol. Allura rridu naraw fejn ħandaħlu għajjun oħrajn tal-taxxa, pereżempju dwar ċertu transazzjonijiet ta' flus, pereżempju. Fuq ir-riżorsa u l-enerġija ma tantx nitkellmu dwar taxxi. Allura xi tip ta' inizjattivi qed tieħu inti sabiex eh, tippromovi dan it-tip ta' ftehim jew qbil fuq ħtiġa illi nippruvaw eh, indaħlu dan it-tip ta' arranġament. Kien hemm kienet jgħid il għaliex raġunijiet il għaliex m'għandniex ikonna dan it-tip ta' taxxi fuq it-transazzjonijiet, però ħafna minnhom ma kinux jablu sens, ma kellhom bażi ta' xejn. Kien hemm inqajm il-punt dwar tul fuq taxxi ġdid li għandu jiddaħħal fil-budget, jidħol direttament fil-budget tal-Kummissjoni minajr ma jaddim l-istati membri xin kun naf xtaħseb indi dwar għadik. Tilet fuq l-ħar punt, Greċja forsi miex eh, daqsek ehm, punt jaħraq palma kien qabel. Imma jekk ħaresejn iċ-ċifri, aħna konna qegħdin nippruvaw taffu l-affarijiet fi żmien medju imma ċertu affarijiet fuq żmien twil konna nafu li kellhom jiġu diskussi, speċjalment għal dak li xaqsam il-ġrota ta' interessi u kif ukoll kif dawn kellhom jitqasmu ma' żmien. X'taħseb għara? Mela għanna xerbatax il-kelli oħra, ġifieri tajjeb naħseb illi titkellmu tlita tlieta un mbagħad iwiġeb il-Ministru. Eh, Sur Skinner, grazzi grazzi tassew tal-xolok fl-infrastruttura. Inti wieħed fil-fatt mill-iktar politikanti viżibbli fis-servizzi finanzjarji da żmien għax l-imħallem tiegħi li kelli qabel issa o sfora xi żmien u inti partijak inti daħalt ċertu attitudni rilassata fil-negozjati u din din enet tassew. Mela, nishtiq nirringrazzja dak li nirriċ nishtiq nibda u kol billi nitkellem dwar l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti, relazzjoni bejn dawn it-tnej. Eh, min tkellem dwar dan il-ċart ta' tqabbil. Naħseb din kun ħaġa interessati ħafna, jina minn xi ħaġa simili tul is-sajf, imma tnax il-punt biss kelli imnizzel. U jina evalwajt illi ħamsa minn dawn intnax il-mira ksibna seba minnom ma minna xejn dwarhom u anke minna ħataħħom tagħhom għamlu xejn biex ikonfuċilulhom il-fushom e, jew l-inna li il koll qegħdin naħdmu jitfit. U tajjeb, importanti li ma ninsewx ir-regolament finanzjarju kif inti qed. Inti u inti regolator, <laughs> regolatur globali tagħna. U anke forsi din ftit intimidanti xorta waħda ir-reason nitkellmu mal-Amerikani dwarha. Għax għadna nħarsu lek biex tirrepreżentana fuq il-park dinji. Inti lest illi tikopra magħna mod triangolari, ġifieri kull silu ukoll jingħaqat magħna biex naraw illi l-kol nistgħu naqdu dawn il-punti flimkien. Għax inkella xi ħajkolna noqgħod dawn diskussjonijiet fuq il-veldeni. Grazzi. Issa is-sur Epping. Grazzi. Mistoqsija. Ministru dwar is-stress test. Illi milux għom għalat ta' Banek Ewropej. Fil-fatt hemm iktar banek fl-Ewropa li kellhom dawn stress tests mill-Istati Uniti. Iżda jiena frata, għandi l-impressjoni li qed nitkellmu ktar dwar kwantità u mhux kwalità. U fil-ġimgħa li għaddiet rajna li il-fatt il l-Banek Ewropej kienu miftuħa għadan id-dejn sovran ma ġiex rifless fi ċifri u fi evalwazzjoni. Jiena naħseb li dan it-test kien eh, mamul mfassal eżatt biex eh, jixraq lill-kandidati kif jaqblilhom. U konna nafu minn qabel li ma banek mussajrina xo ħajfallu għax dawn dawn ma dem l-istess tip ta' banek li jfallu. Il-banek Ewropej kollha issa jidru sikuri, però minkejja dan xorta waħda qegħdin nisimgħu biżat illi forsi l-om il-ħajja tagħhom iktar wisq faċli u forsi kellna nkunu iktar ħorox. U kif brin fil- eh, l-stress test tagħna, inti taħseb ġifiri illi dan id-dati ta' stress test tassew jikxef id-dejn sovran tal-banek? Mela, għan tajt il-President tal-Governanza Ekonomika, l-Unjoni Ewropea u l-Amerika u stress test tal-banek. Mela, rrit il-Ministru, jina għed fil-bidu dwar stress test għan naqdu mal-Ministri fil-Kofin biex nitkellemu dwar il-relazzjonijiet minna ħal-ħara tal-Atlantiku Firi, mux daqtek diffiċli li nifmu situazzjoni fil-Stati Uniti, għax jina rajt, fil-stampa, fil- eh, noti fil-media li jem bżon dan it-tip ta' bil fuq il-bżon ta' dan it-tip ta' ftejim, iżem iġen wasat ta' menx x'sin diskutu fil-verità, fil-pratika. Wara dan f'Ottubru forse jkollna eh, diskussjoni fiħna il-Parlament u Sur Banjer lest jagħmel dan ukoll. Hija biex jara esattament x'inhu l-progress minn żewġ naħat tal-Atlantiku. Għaliex kif tafu huwa l-importanti illi nispjegaw ftit esattament ċertu affarijiet imma rridu nagħmlu differenza bejn il-komunikat, komunikazzjoni u r-realtà. Ħan nippruvaw nagħmluha m'għandix m'għandix eh, tweġiba għalik issa imma ħajkonna Eh, laqan li fekk u diskutu għom bat il-meħ kunu miftuħa ber diskussjoniet mal-parlament, bla ta' xejn. Rikward idħul il-ġdid. U taxxa fuq ħul il-ġdid, jini xaġa li diskutajt fi kofin li għaddit, nitkellem dwar plenarja fi Strasburgu. Un bat għandek il-crisis resolution aħna nistgħu niddiskutu u mbagħad hemm taxxa fuq it transazzjoni finanzjarji. Em talba għal dan f'ħafna stati membri. Fil-Belġu, per eżempju, ħana diġa dottajna taxxa fuq il-banek minnaħa u wkoll għaddottajna il e, prinċipju ta' tip ta' taxxa Tobin, Tobin Stacks. Imma l-prinċipju ġenerali għalli kulħadd jagħmel l-istess ħaġa fl-Unjoni Ewropea. U jiena diġà kemm komplikata l-biċċa meta konna fi Strasburgu. Issa rigward tip ta' taxxa ġejn minn jum differenti fuq l-enerġija. Issa nagħmlu fuq pereżempju fuq l-enerġija nukleari. Nafu li hemm femi differenti minn stat membru għall-ieħor, minn grupp membru għall-ieħor. il naraw jekk il-Kommissjoni huma l mela lesti ħarġu proposta jien issuġġerejt tip ta' soluzzjoni minimalista li nirrevedu id-direttiva tat-taxxa tal-enerġija u hemm sensiela ta' problemi li nistgħu nirrevedu hemm jew inkella nistgħu nirrisqu proposta ġdida. Ġdida fjamanta. U m'għandix eh, soluzzjonijiet sissa dwar jekk il-Kommissjoni biħsiba toħroġ xi proposta ġdida. Inti tkellimt ukoll dwar il-pożizzjoni tal-President fuq il-rizorsi ġodda biex naqsu t-taxxa e, xogħol jew inkella nagħmlu kontributi fil-budget u naqsu l-kontributi l istati membri. Jiena smajnt li l-gruppi politiċi u anke pajjiżi jisemmu il-fatt li dan il-flojjes tistgħu nużawhom għanġilda kontra bidla fil-klima. L-tim tiegħi fil- um, ambjent u affarijiet barranin ukoll suġġerew illi dawn jistgħu jintużaw għall affarijiet ta' għajnuna ta' affarijiet barranin u ta' għajnuna finanzjarja. Ejjena nista' ngħid bħala Ministru li jekk aħna nexxielna namġu xi tip ta' tħul, nistgħu nużaw darba biss, nużaw dawn it-tip ta' fondi, daw tip ta' flus. Iva nistgħu nqasmuh. Nqasmuh imma u għal minkejja għal fatt li għandi biss 12 il-sena esperjenza fil-qasam ta' taxxa nista' ngħid illi il-flus ma jistawx jidġabdu għal dejjem ta' dejjem u biex ikopru kollox iva nista' ngħidu ħan iġulhom biex niġildu kontra bidla fil-klima biex innaqsu l-budget biex ngħinu e, kriżijiet e, jenejnu nagħmlu għajnuna umanitarja, nil ma nistax nużaw għal kollox. Jiena kont issuġġerejt darba li aħna għanna niddiskutu tħol ġdid fil-passat imma nkoħat għalli le Issa qed nerġgħu eh, issa qed niddiskutuha u forsi minn hawn ftit xhur li ġejjin intom tkunu tistgħu tikkonvinċu minn ħatakom li l-ħadd ieħor illi hemm dħul ieħor differenti li aħna nkunu nista' niġbdu minnu. Imma ħafna dibattiti kontroversjali hekk. Issa dwar is-stress test rigward ekkow fin, jiena nista' ngħid li dawn kienu stress testijiet tajbin tajjeb, kienu testijiet li saru kif suppost trasparenti ħafna li saru mal-banek, bil-banek u regolaturi finanzjari, specialment ta' qabel dak li sar fajzi oħrajn, dawn kienu trasparenti tas-sew. Kienu hemm l-istess regoli għal-banek kollha kienu effettivi u effeċenti. Iżda dan huwa biss dan dawa tentattiv, ma possibbli nagħmlu aktar iva, għala le. Palma qal is-sur Barnier u palma naħseb jien u membri tal-kommissjoni, aħna lesti li norganizzaw dawn it-tip ta' stress test f'intervalli regolari, mhix problema ta' xejn. Jaħġa tajba nsi, darba jdaw kif is-sena nistgħu forsi namlu dawn it-tip ta' testijiet. Imma dan it-tip ta' trasparenza bl-istess raġunament li jintuża u l-istess argumenti li rrisana fil-G20 li għandhom isiru fuq bażi li tagħmel sens li għagġusta. ġusta. li naraw x'parametri qegħdin naħmu bihom bħal Stati Uniti, l-Ewropa u l-Azja dawn kollha rrid ikollhom l-istess ammont ta' trasparenza. Jista naħseb li bħala l-ewwel tentattiv kien tassew effiċenti u trassew trasparenti. U ser ngħid li iktar il qudiem aħna wkoll jiena wkoll nista' ngħid li hemm jkollna dawn it-tip ta' stress tests fl-Ewropa forsi mhux biss nżidu l-banek imma wkoll istituzzjonijiet finanzjarji oħra. Eh, għaliex dan utli għal-banek, għalfan għala ma nix ndaħlu istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn, pal per eżempju kumpanija ta' assigurazzjoni. Grazzi Viki Mariannu Markus. Grazzi, xtaqt nirringrazzjak għal xogħol Si li jintamel tal-dan il-pakket ta' supervizjoni finanzjarja kien Bilanċ tajjeb ħafna bejn il-ħarsin għal sogri transkonfinali, għal trasparenza transkonfinali u anke l ħarsin tal-gvernijiet nazjonali u regolaturi nazjonali u koll biex ikunu jafu xinu ma' responsabilitajiet tagħhom. Iżda mbagħad għandna swieq sensittivi ħafna u għalhekk it-tħassib tiegħi huwa li naraw ħafna firxiet ta' bonds f'ċertu oqsma li lin mill-limiti tagħhom u għalhekk hemm ħafna tħassib għal dawn is-swieq dawn il-banek u dawn is-stress tests. Issa ħana tuħarsa lejn il-sisin tar regolamenti, l-qafas tar regolamenti tal-pakket ta' supervizjoni finanzjarja u Fil-waqt li kien hemm supervizjoni finanzjarja dan tennejna kemm darba kemm huwa importanti li jkollna l-pożizzjoni tagħna minnħa tal-esperti, speċjalment is-sur Trixea. U għalhekk meta smajtu l-esperti fuq il-lingwaġġ tal-derivativi, ħafna kumpanija tgħidulna li sakemm ma ntuhomx trattament speċjali għal hedging ta' riski kummerċjali dan ħajkun taħsara għall-ekonomija tagħna. U dak li qal Trixe żewġ kummenti wieħed fuq il- fuq Basel għal ġikutat li qal li dan ħaj fetwa l-standards globali u għalhekk inti tatina l-parir li morru kontra ħafna dawn il-dbabis ta' dawn l-standards internazzjonali għax minni tgħid li s-suq tiegħu għandu bżonn dan ir-regolament, suq ieħor għandu bżonn ir-regolament ieħor, ecc. U fuq il-taxxa ta' stanzazzjonijiet finanzjarji sur traxe qal li din tista' tkun taħsara enormi għall europa Aħna tajnih rwol li ħossib il irb għalek għalhekk nix nisimgħu minn għandu. Marian Tessen. Grazzi, Marian Tessen. Thank you, Uh, Grazie. Ministru jina naqbel ma dawk il-kollegi li ferħulek għal riżultati li ksibt sissa. Jina għandi kumment u mistoqsija nishtiq nagħmel. Nishtiq ngħid li huwa xaġa tajba ħafna li ħanatu ħarsa l-konsistenza jew il nuqqas ta' konsistenza bejn il-banek u l ħarsejn tal-minifaddal Naħseb li hemm nuqqas ta' hemm sogru ta' inkonsistenza u għalhekk huwa importanti ħafna li nagħtu ħarsa lil dawn l-affarijiet u naraw li jkun hemm il-konsistenza. It-tieni punt tkellimna dwar l-ESB edna li ma nix nitkellmu biss dwar l-standards u rridu niżguraw li hemm trasparenza dan huwa minnu. Iżda ma nix nagħtu ħarsa aktar mill-qrib l-standards u nikkritikawhom Jekk ikun hemm bżonn fil-kodeċiżjoni aħna ħadna deċiżjonijiet biex ikun hemm standards ta' kontabilità ġusti għal kontijiet konsolidati tal-kumpaniji elenkati u il-mod ta' kif l-affarijiet isiru, l-evalwazzjonijiet isiru, hemm ħafna tibdiliet fihom, hemm ħafna tibdiliet kifet u għal daqstant Jekk titratta l-investiment bħala lottu, bħala lotterija, din misseta xejn tajjeb għal klima ekonomika. U għalek ser namlu, għankomplu bl-standards li għanna, jew ħan provaw nedikaw minn ifaddal. U mistoqsija tal-axħar tijaj. Jek naraw kif jaħdem u s-swiq u kif siru l-investimenti, aħna ribħafna ħafna situazzjoni ta' kazinu. U għalhekk naħseb li fil-medda twila ta' żmien aħna neħtieġu nfakru li ċittadini x'inhu għallan tal-investiment biex ikun hemm kapital għal negozji. U għalhekk neħtieġu norganizzaw is-swieq tal emot li jagħtu premju lil min jagħmel nġiba bħal din. Grazzi, Markus. Grazzi ħafna. L-ewwel nett. Nixtieq nirringrazzjak għal kisbiet kollha dak li għandu x'jaqsam is-supervizjoni finanzjarja din hija biss il-bidu għal triq diffiċli li fadlna qudiemna. Għadfadal xogħol fuq il-fond alternattivi ħan nisimgħu mill-Kummissjoni fuq il-proposti din il-ġimgħa fuq il-short selling fost kwistjonijiet oħrajn u palmet għadfadal ħafna xogħol li jrid isir. U Mbatt noħorġu f'qafas ġenerali taswiq eh, supervizjoni swieq finanzjarja. F'dak l-għandu x'jaqsam l-żviluppi ġodda x'taħseb il-presidenza dal-waqt ħajkun hemm il-firma fil-ġemat li ġejjin u għalhekk kif ħan nkomplu bin-negozjati li għaddejjin bħalissa biex bekk nkun nistgħu nħaffu l-proċess kollu. It-tieni punt li xtaqt namel fil-kuntest tal-Kunsill Ewropew diskussjoni għaddejja bħalissa fil-grupp ta' ħidma tal-President tal-Kunsill fuq il-patt ta' stabilta u tkabbir. Din id-diskussjoni minn dak li smajt jien donnu kelli l-impressjoni li noqogħdu fuq l-esperjenzi tagħna li kellna iktar kmieni f'Mejju aħna mx tinsibu l-istati membri li jkunu lesti li jieħdu l-azzjoni meħtieġa. U xi fisser dan? Ifisser li jeħtieġu jkun hemm aktar miżuri stretti, aktar miżuri rigorużi. Għalhekk se tagħmel presidenza fit tliet xhur li ġejjin sabiex nimxu lejn dawn il-miżuri aktar stretti. Grazzi. Uh, thank you, Mrs. Shep. Grazzi. L-ewwel nett fir-rigward id-diskussjoni tal-FTT jew il-ħtieġa li jkollna xi esperti u nisimgħu minn għandhom xtaqt ngħid l-ewwel s sur Trisha jiena ddiskutejt miegħu għal 15-il sena u għalhekk Hija esperjenza tajba ħafna, eh, hija esperjenza importanti ħafna, kellna ħbiberija anke fir-rigward is-servizz ċivili, issa huwa President tal-ISB u għalhekk irid ikollna esperjenzi li ġejjin minn barra wkoll barra mill-Kunsill, barra mill-Parlament, barra mill-Kummissjoni, iżda fl-aħħar mill-aħħar imbagħad importanti li nsibu mod kif nieħdu deċiżjoni. U fuq l-FTT, it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, Irridu naraw il-punti ta' kritika kollha għal din it-taxxa iżda huwa ċar li nistgħu norganizzawha. Jibwa possibbli li konna tassazzjoni fuq l-ilma. Għala le. Għala fuq transazzjoni finanzjarja le. Forsi jkun hemm kondizzjonijiet marbuta għall organizzazzjoni ta' dan it-tip jista' jkun utli mhux biss f'pajjiż wieħed iżda fiż-żona euro fil-Unjoni Ewropea dan ma nafux. Iżda jekk huwa possibbli li norganizzaw tostazzjoni fuq l-ilma, allura għala ma nagħmluhiex fuq il-livell ta' transazzjonijiet finanzjarji wkoll. Għalhekk jien nifhem li huwa importanti li jkollna l-esperti li nisimgħu minn għandhom, li nisimgħu minn pożizzjoni differenti, iżda fl-aħħar mill-aħħar neħtieġu nieħdu deċiżjoni. U l-opinjoni tiegħi u forsi kienet deċiżjoni wkoll mill-Presidenza Belġana l-bosta snin hija li meħtieġ li norganizzaw dimensjoni ġeografika ta' tassazzjoni bħallin. Iżda mingħajr sem minnaħa tal-Istati Uniti ma nistgħux nieħdu deċiżjoni. Mingħajr sem tar-Renju Unit mhux se norganizzaw deċiżjoni jew inkelli rridu naraw jekk hux possibbli li nagħmlu xi ħaġa forsi pereżempju fiż-żona euro jew ma' xi msieħba tagħna Għall-FTT rajna evoluzzjoni wkoll li seħħet fil-Ġappun. Huwa possibbli li nagħmluh fl-Ewropa wkoll ma' msih boħra wkoll mal-Ġappun. Ovvjament hija deċiżjoni politika, iżda ma jagħmel sens li ngħidu le, żgur li le huwa impossibbli li din l-FTT ma seħx. Kifet huwa possibbli għall-ilma u lekala mhux fuq prodotti oħrajn u fuq servizzi oħrajn tassazzjoni fuq kull tip ta' prodotti u kull tip ta' servizzi u għalhekk għala mhux fuq transazzjonijiet finanzjarji. Iżda ovvjament mhux faċli li wieħed jorganizza, iżda ħna nippruvaw nagħmlu hekk. Issa, fir rigward politika koerenti huwa minnu jeħtieġ li konna evalwazzjoni fuq dan u anke fir rigward il-bankira ċentrali jiena dak li għandu x'jaqsam id-deċiżjoni ta' Basel fuq dawn il-banek għattilom il-bankieri u importanti li jkollna politika korretta u koerenti. Dan japplika minnaħa fuq ir-rigward il-ħarsin ta' l-interessi ġenerali u anke l-ħarsin tal-banek fir rigward possibilità ta' kriżi, iżda jeħtieġ ukoll li garantixxu aktar disponibilità ta' kreditu għal konsumaturi Dan huwa xogħol diffiċli ħafna iżda rridu noqogħdu u nagħmluh. Dan qedtu diġà li ħanitkellmu dwaru fil-Kunsill fil-tmim ta' settembru u rrid ikun aktar stampa ġenerali tal-regolamenti kollha tal brażent Lita bid-deċiżjonijiet ġodda u anki sabiex norganizzaw supervizjoni ġdida tal-banek jew inkella sabiex inkunu nistgħu nbassru xi tip ta' kontribut tal-banek għal soluzzjoni ta' kriżi. Għalhekk huwa importanti li nħarsu l-konsumaturi, huwa importanti wkoll li napoġġaw it-kattir tal-impigi u tkabbir blajnuna tal-banek, ovvjament, u min jaħdem fir rigward il-politika ekonomika, iżda anki blajnuna tal-istati. Iżda fuq dan hemm opinjoni differenti u għalhekk nippruvaw kemm jista' jkun possibbli li jkollna politika koerenti. F'dak li għandu x'jaqsam l-regolamentazzjoni tal-ISB jiena nixtieq ngħid li faċli nitkellmu dwar gvern tajjeb bħal ministri meta mbagħad jiġu hawn fil-Parlament. Iżda r-regolamentazzjoni jiena il-kollegi tiegħi ara ma nlaqgħux grupp ta' esperti Jiena sinċerament qed li għal ħafna jista' jkun sempliċi, iżda għalija ma tantx hija sitwazzjoni sempliċi li jkollna diskussjoni fuq dawn ir-regolamenti, dawn ir-regoli differenti. U għalhekk qabel ma ngħaddu għal deċiżjoni possibbli rrid ikollna smih minna naħa ta' grupp ta' esperti. U fil-Ecofin Limis jiena ħanitkellem propju fuq dan. Għalek għala ma laqawx l-esperti tal-Parlament, tal-Kummissjoni, tal-Istati membri differenti u anke esperti oħrajn sabiex naraw li muma l-problemi reali f'dak li għandu xaqsam per eżempju ma' situazzjoni meta qabla ma' l-Istati Uniti jew inkella naraw x'inhuma transazzjoniet possibbli bejn l-interlokuturi differenti. Iżda rridu nagħmlu diskużjoni mhux biss għall-Parlament u anke fir-rigward il-Kunsill. Huwa fiċ ħafna nitkellmu dwar regolamentazzjoni qabel ma jkun hemm organizzazzjoni ċara. L-bosta xhur inna ngħidu li rridu nagħmlu xi ħaġa meta mqabbel ma' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Iżda l-iktar ħaġa importanti hija li konna dialogu mal-Istati Uniti. Għan nitkellem ma' Michel Barnier, jiena disponibbli, u naraw li ma' esperti jista' jkollna mana sabiex ikonna relazzjoni mhux biss għall-istampa ġenerali iżda fuq punti konkreti li għanna naffrontaw fid-diskussjonijiet tagħna mal-interlokuturi tagħna, per pereżempju l-Istati Uniti. F'dak li ndux jaqsam mal-investimenti fit-tul jiena naqbel iżda mhix sitwazzjoni ta' problema Ewropea biss. Bħalissa l-affarijiet ġew trattati fuq livell nazzjonali u għalhekk issa huwa possibbli li jkollna inċentiv fiskali għal vantaġġi f'dak li għandu x'jaqsam investimenti fuq medda medja u twila ta' żmien jiena ma tantx inċert fuq dan il-punt iżda naħseb li hija problema li hemm min jaqbel magħha u hemm min ma jaqbilx spostijiet differenti, f'stati membri differenti. Iżda l-importanti huwa li nitkellmu dwar dan Nistgħu nitkellmu dwar appoġġ ta' ċertu pajjiżi jew tal-Unjoni Ewropea għal politika ta' investimenti bħal din fuq medda medja u twila ta' żmien mal-interlekuturi speċifiċi iżda din hija deċiżjoni politika u naħseb li il-Parlament jista' jesprimi ruħu fuq dan. Madana kollu mbagħad irridu naraw kif ħan komplu naħdmu. Fir rigward it-tmexxija ħajkun diskussjoni iżda hemm ukoll proposti mill-Kummissjoni mill-Kumitat ekon u rridu nagħmlu dan abbażi tat-testi fid-29 ta' settembru mbagħad irdu nistennew li konna proposti ċari minn naħa tal-Kummissjoni tistennuhom bil-ħerqa ħan diskutu wkoll mal-membri tal-Ecofin u mat-Task Force mal-Sur Van Rompuy, President tal-Kunsill, biex jiproponi tmexxija ekonomika adattata iżda rridu naraw jekkux fl-aħħar mill-aħħar possibbli li norganizzawha. Sissa għamilna tajjeb bil semistru ekonom eh, Ewropew, ħajprovaw li konna deċiżjoni fuq l-FTT, huwa possibbli nagħmlu aktar fuq t mexxija ekonomika għala le. Iżda fir-rigward l-FTT jiena fiduċus li mux biss il-patt ta' stabilta, iżda patt għall-impigi, għall-miri, għall-servizzi soċjali, għall-evoluzzjoni ta' tibdil fil-klima, iżda anki għal dan neħtieġu li norganizzaw ruħna u nixtieq nagħlaq dan norganizzaw supervizjoni mhux biss għal budget bilanċat iżda anki rigward il-likwidità tal-finanzi pubbliċi. Rridu konna budget siwi biex bekk ikonna deċiżjonijiet favur il kattir tal-impjegi u politiki ġodda biex nappoġġaw is-servizzi soċjali, ecc. Dan huwa komplikat għax jeħtieġ li jkun hemm limiti differenti fost l-istati membri differenti. U taf li tafu li ma tantx huwa faċli li nsibu qbil fir rigward ir-ranking tal-pajjiżi differenti. Aħna nippruvaw nagħmlu li nistgħu. Grazzi, nisab diffikultà għalissa għaliex għandi tmin talbi tal-kelma iżda fadlinna 10 minuti. Żmien għaddej, Toqoddux tistaqsu domandi li diġà ġew mistoqsija, tistaqsux aktar minn domanda waħda u għandkom biss 30 sekonda x'inkellem se jkollkom tweġibiet. U l-ewwel Eliza Ferrera. Okay, thanks. <laughs> well, thank you. Grazzi. Grazzi l-għenet għal dak li jattenna. Jena xtaqt nistaqsik dwar l-iskeda tal-taxxa bankarja jew inkella l-FTT. Għaliex bħalma semmejt, ħafna pajjiżi qed jagħmlu x-xogħol tagħhom. U jiena lek nixtaq nistaqsik jekk jistax ikun hemm dimensjoni Ewropea li tiġi garantita frabta wkoll mal-problema ta' l-insalvaw banek li tifallu jew banek transkonfenali. Jena kontraporter rapport simili u importanti ħafna naħseb li jkun ħażin li nitilfu dimensjoni Ewropea minħabba problemi marbuta ma' stati membri li provaw isolvu l-kustjonijiet tagħhom biss. prova nisma' l-mistoqsijiet kollha l-ewwel tgħid il-President u mbagħad ikollna twiġibiet kollha minn ħatijak nikellim li jmiss. Grazzi, nilqa kam fost nal darboħra, xtaqt namel punt fil-qosor ħafna. Fuq it-tweġiba li tajt lil Markus Weber, jiena nishtiq ngħid li jekk natu ħarsa lejn is-swieq, is-swieq qed jistennew li kunem sistema default għal rigward il-Greċa. Iżda nistgħu naqblu fuq ċertu sanzjonijiet u binnaw wkoll fuq semestru Iżda mbagħad li jekk ma mmorrux li l minn hekk naraw li jkun hemm ambizzjoni fil-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u fil-qasam tan-nuqqas tal-integrazzjoni Ewropea fl-Unjoni, naħseb li mbagħad ma tkunx fimti sitwazzjoni ekonomika li ninsabu fiha fiż-żona Ewro bħalissa. Huwa urġenti ħafna u jiena nħoss li għandna bżonn tmexxija min naħa tal-Kunsill sabiex bekk nkunu nistgħu noħorġu b'saġġurimenti b'saħħithom u kuraġużi u jiena dan għaddi ma smajtux Grazzi, grazzi ħafna nġejt fostna, grazzi għal dak kollu li għamilna u ksibna flimkien, nixtieq nsemmi punt li inti semmejt. Mhix fil-priorità tal-aġenda tiegħek iżda xaħġa ħaġa simbolika. Jiġifieri rappreżentanza ta' żona euro fl-istituzzjonijiet internazzjonali. Aħna kellna rapport fuq l-IMF, fuq l-użu tal-IMF u forsi nistgħu natu ħarsa lejla IMF baktar reqqa. Issa, jekk inti tiddeċidi li nimxu lejn dan l-an, dan huwa suġġett importanti ħafna u mhix kwistjoni biss li nitkellmu biss iżda tinsab propju fit-Trattat ta' Lisbona. Sur Xentes. Kirja Proedre, kirja Prodre, għafta ta' indjaferda. Grazzi. Signora President jiena nixtieq nitkellem dwar l-aħħar suġġett li semma il-kollega fuq rigward l-IMF. L-IMF diġa għandu sentenza d kontra l-Greċa, palma smajna, hemm regolamentazzjoni ġdida bej il-Bank Ċentrali Ewropew u l-IMF diġa jaħdmu flimkien, iżda skont it-trattat l-artiklu minja diġa għandu jett u japplika meta jkollok bżonna eh, ftejmi ġodda. X'ser jiġri? Jekk xi ħadd xi ħaġa tiġi maqbula, ħadd taddua l-ewwel il-Parlament biex ikun punt vista tagħna mismuħ ukoll? Grazzi, l-kellimni jmiss. Noch nicht ganz zu Ende gewesen. Ja, ähm, ich möchte noch auf. Grazie ħafna jiena nixtieq nitkellem ukoll fu aspetti ieħor jek joċbok, jena Nixtinajt li dan l-aħħar jiena kont attendejt għal diskussjoni fil-Ġermanja, diskussjoni ma' politiċi fil-komun dwar is-sitwazzjoni finanzjarja fil-komun stess. U minn dan l-aħħar 10-15 sena ilna nippruvaw intejbu sitwazzjoni finanzjarja permezz ta' tfaddil u nippruvaw nfadlu u nifrankaw flus fuq ċertu affarijiet, però mbagħad minħabba l-kriżi finanzarja spiċċajna f'sitwazzjoni ta' dejn ikbar milli konna qabel u fil-reġjun u fil-land li jiena ġej minnu North Rhine-Westfalen fil-fatt Aħna qegħdin nippruvaw naraw li ma konsegwenzi ġew eżattament mill-kriżi ekonomika u jiena nixtin saqs il mistoqsija dwar xħat għamil l unjon Ewropea sabiex t-prova tejna ħalli aħna nħelsu minn dan id-dejn tal-lokalitajiet, tal-konsilli lokali fil-ġermana, tal-amministrazzjoni lokali, da kollu nixtaqt nistaqsi grazzi. Antolin. Grazie alla Presidenza per su attitudine dialogante e costruttiva. Grazie. Fil-rigward supervisioni, xtaqt nistaqsik għal din hija kwistjoni importanti marbuta ma' responsabiltajiet. U f'rigward l irkupru qed nitkellmu issa dwar konsolidazzjoni, iżda jrid ikollna biżejjed investiment, u għalhekk se tagħmlu dwar dan. Mistur Fejo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho questões relacionadas com a questão Grazzi, signora President, nishtiq namel domanda f'dak li għandu xasem għal-tmexxija ekonomika. Nishtiq nkunnaf diġa jekk mhux possibbli jekk taħsbux li possibbli li nerbħu fir-rigward l-2011 ħajkun possibbli nirbħu din it-tallieqa mal-ħin ħanimxu fir-rigward eh, Sistemistru Ewropew imxu tassew f'dan il-qasam ta' tmexxija ekonomika u x'inhu mal-passi meħtieġa biex dan niksbuh. Għaliex pratikament irridu nżommu f'moħħna dawk li huma l-isforzi li eh, jsiru mill-istati membri differenti fir-rigward id-deficits u d-dejn. U fl-aħħar is-sur Kardruwi. Eh, minister, um, ik uh, Grazzi President, Ministru, xtaqt nagħmel domanda fil-qosor. Fuq kwistjoni li ma semmitx, ġestjoni xirqa fl-ambitu tal-imprizi għaliex li l-in mill-politika u l-koordinazzjoni bejn it-tmexxija ekonomika rridu nitkellmu dwar it-tmexxija vera u propja, ġifieri li jkun hemm regolamenti ċari u l-istess għal kulħadd Sissa kien hemm rekomendazzjonijiet li ġew interpretati differenti, mod differenti minn stat membru għal ieħor. Il-Kummissjoni diġà nidiet Green Paper u għalhekk nixtieq nistaqsi. Inti taħseb li hija importanti din il-kwistjoni ħadd titkellem fil-Kunsill dwar dan u nixtieq nistaqsi jekk f'dan il-qasam irid ikun hemm regoli aktar vinkolanti biex bekk kulħadd jiġixxi bl-istess mod fl-Ewropa anke f'dak l-għandu x'jaqsam is-salarji, il-bonuses u anke l-ġestjoni ta' riski. Grazzi minutes to answer everything. <laughs> Uh, Għandek żewġ minuti biss biex ikun hemm it-tweġibiet niddispjaċini ma' rapporters fuq dan il-punt ta' supervizjoni. L-ewwel nett fuq il-kalendarju huwa possibbli li mmorru lil-in fir-rigward it-taxxa u ħajkonna il-proposti mill-Kummissjoni f'Ottubru mbagħad fil-ġimgħat li ġejjin nippruvaw naħuq bil fil-Kunsill. Fuq l-FTT jiena nixtieq ermakom li fl-2001 Bħala presidenza belġana tal-Kunsill Ewropew l unanimità fil-Belġu. Forsi jkun possibbli li morru li lin din is-sena iżda minx ċert li għandi il jiet li najt li ħajkun hemm kalendarju għal dan. Aħna nagħmlu l-almutana, ħanipruvaw, bdejna diskussjoni anki fir rigward l-enerġija ma naħsibx li fimt sow id-domanda fil-rigward il greċa biex nkun ċar ma kom ma nafx x'taħsbu fil-rigward il-ftejim li intlaħaq bejn l-istati membri bħal per eżempju Jean-Claude Trichet iżda ma kienx evidenti kif il-Ġermanja ħatalħaq bil fil-rigward il-Greċja u rnexxinna nixbuh dan. Għalissa kena diskussjoni fl-aħħar konsil rajna evoluzzjoni fil-Greċja konformità ma' talbid differenti mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u anke mill-Bank Ċentrali. Jekk tidu tagħmlu aktar, forsi jkun utli tagħmlu iktar, forsi tista' diskuti mill-grupp tiegħek fil-Ġermanja biex ikun hemm maġġoranza fil-Parlament fil fuq dan il-punt tal-Greċċa. Iżda, sa dak iż-żmien aħna binna qbil fil-Kunsill biex nibatu għal-lajnuna, grazzi wkoll għall-Ġermanja u Ksibna permezz ta' dan evoluzzjoni tajba skont it-talbit mill-Kunsell u kummissjoni u l icb Naf li kien hemm problemi fir rigward il-dejn sovran, naf li kien hemm possibilità biex il-żona, il-pajjiżi kollha ta' żona euro jagħtu għajnuna l-Greċja, nafu li kien hemm ir-Repubblika Slovakka wkoll li dan iseħħ, iżda nafu li jgħatem hemm ħafna xogħol li jsir. Huwa minnu li neħtieġu nagħmlu progress, iżda rridu nkunu kapaċi li nikkonvinċu l-Istati membri kollha żgħar il-medji u anki l-kbar fl-Ewropa li l-kol neħtieġu niġbru ħabel wieħed. U forsi dan huwa l-iktar punt komplikat. Eżempju li forsi jista' jkonvinċihom huwa dak li seħħ f'Copenhagen. Meta tkun konvint li għatem stati membri kbar fl-Unjoni Ewropea li jgħodu barra mill diskussjoni u jistennu li ħaddieħor jagħmel il-xogħol. Ġara f'Copenhagen. Ġara propju dan li ma kienx hemm l-istati membri kbar u għalhekk ma minna xejn. Dan il-patt huwa importanti ħafna nafu li hemm stati membri li għadhom żgħar u għadhom marfux x xogħol li jrid isir. Dak kollu istaqt ngħid fuq dan il-punt Dak li għandu x'jaqsam l-iżviluppi għal deficits tal-Istati membri fil-Kunsill ta' Ecofin ħan nitkellmu ovvjament mal-Istati membri u mill-esperjenza tiegħi tal-Belġu huwa diffiċli tassow li nikkonvinċu l-Istati membri biex jorganizzaw ruhom l reġuni taħħom, il-provinċi, il-komunitajiet, l-awtoritajiet lokali tagħhom. Imbagħad fil-problemi marbuta ma l-awtoritajiet lokali fiħdan Unjoni Ewropea dan huwa aktar kompless U għalhekk fir-rakkomandazzjonijiet tagħna dak li qed nagħmlu għal dan il-programm, forsi neħtieġ li nagħtu aktar attenzjoni lill-awtoritajiet lokali u probabbilment nippruvaw niddeċidu fuq linji gwidi għal dan il-għan. Iżda l-ewwel qabel kollox hija responsabilità tal-awtoritajiet lokali jew nazzjonali biex isaħħu l-investimenti fl-Ewropa Palmet, neħtieġu nagħmlu aktar għall-investimenti fuq medda twila ta' żmien jekk possibbli u mhux nserħu biss fuq il-settur bankarju jew nsibu regoli komun, regoli komuni għal bonuses, salarji jew għas-settur finanzjarju. Qed nistennew mill-Kummissjoni biex nagħmlu aktar bdejna bis-supervizjoni, ħanieħdu deċiżjonijiet fuq prodotti differenti u foqsma differenti, iżda qala le Jien nixtieq li għadna lura biex norganizzaw dan kollu, aħna lesti li nippreparaw diskussjonijiet fuq il-G20 biex ikonna dawn ir-regoli jekk possibbli anke fuq ir rigward il-politiki ta' premi u ta' bonuses fis-settur finanzjarju. Jekk nista' nagħlaq fuq dan, nixtieq nitkellem dwar eh, tmexxija governance l-kollegi semmawhom iżda kif fit-trialogu. X'nistgħu nagħmlu fil-Parlament ukoll? X'nistgħu nagħmlu biex niksbu progress mal-tmexxija ekonomika Ewropea? Jiena nixtieq ngħid li minn żmien għalihom nistgħu norganizzaw laqat mal-membri tal-Parlament u l-kollegi tagħhom, il-kontraparti tagħhom il-parti mill parlamenti nazzjonali u anki għal gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew. Nistgħu norganizzaw l-istess ħaġa. Jew inkella l-gruppi kollha tal-ekwivalenti għall-istati membri differenti. Donnu kollu l-impressjoni xi kultant li konna pajjiżi differenti fl-Ewropa iżda punti di vista politiċi differenti ħafna minn xulxin, kemm fuq il-livell Nazjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. U forsi tkun ar għal gvernijiet intom tajdu. Iżda parir minn għandi jekk tidu tassow tajnu l-Presidenza Belġana jew Presidenza oħra biex nimxu l qoddim bil-tmexxija, forsi aħjar li n-organizzaw pożizzjonijiet konġunti aktar ta' spiss bejn l-awtoritajiet lokali u l-Parlamenti Nazzjonali, kemm l-istess pajjiż u anke mill-grupp politiku waħdini. Jekk nkun nistaw nimxu b'dan ix-xogħol, b'din il-pożizzjoni nkunu aktar kapaċi li nikkonvinċu lil kollegi tagħna fil-mejda ta' negozjati. Nafu li hemm ħafna problemi nħabtu magħhom wiċċna magħhom mal-Kunsill u għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għal progress li ksibna għal dawn il-ftehimiet. Bħalma taf l-Onorevoli Grostet ħajkonna dibattitu bħal dan fuq punt importanti ħafna. Grazie. Yes, corporate governance, uh, we will see uh, how it's possible to, to make progress. Naħseb li huwa possibbli nagħmlu progress fuq dan irridu naraw, però rridu naraw jekk nistgħux norganizzaw tmexxija aħjar dwar żviluppi ekonomiċi fl-Ewropa u dwar tmexxija finanzjarja u ekonomika fil-kompaniji sab privati aħna din diskutu dan is-suġġett diġà fil-Kunsill tal-Ekofin, però hemm diskussjonijiet oħrajn li qed isiru fl laqgħa tal-Kunsill dwar suġġetti oħrajn, però għalissa jiena naħseb diskussjoni fuq il-livell tal-kumpaniji din mhix wieħed mill-punt dan mhuwiex wieħed mill-punti ħan diskutu fil-laqgħa tal-ekofin, però ħanippruvaw nippruvaw nżommuha f'moħħna u norganizzawha fil-qudiem. Nista ninformakom illi dan il-Kumitat għandu laqa mal-Parlamenti Nazzjonali u f'Marzu ħan diskutu dan il-punt ta' tmexxija ekonomika. Nittamaw illi inti tista' taraf li u wkoll qed nagħmlu l-kontribut tagħna, aktar boħra u jkun hemm min isaqsina aħna kif kif nżommu kif nużaw il-ħin tagħna fil-Kumitat tal-Ikon. U naħseb illi tista' tara li aħna għandna ħafna suġġetti x'niddiskutu x'ni nirringrazzjak ħafna tal-parteċipazzjoni tiegħek. Nerġa' u nisalgħu bil-ħerqa nerġa' nilqak fostna.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 We, we are now... Jek sabiex tpoġġu bil-qeda, ħalli naddu issa l-punt eh, numru 4 fal aġenda tagħna li għedna ma wasalniex. Le, wek der li kien jisu l-punt numru 4, pero aħna nistħan nitkellmu issa dwar il-konklużjonijiet mal-Kunsil dwar pakketto supervizjoni finanzjarju. Kif taf li kien kif tafu kien hemm l-aħħar laqgħat ta' trilogu u l-ewwel nett jiena ħan nistieden il-Viċi President tal-Kumitat u r-rapporter sabiex itina rendi kont minn tiegħu. Għasek jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President, kif Intqal aħna rridu nitkellmu fil-qosor minħabba li hemm ħafna rapporters li jixtieru jitkellmu ġifieri jiena minħat jgħid ngħid xi ftit kelmet sabiex l-ewwel qed nirringrazzja lill-Ministru. Nirringrazzja lill-Kummissjoni, lir rapporters kif ukoll lill-Presidenza, President tal-Kummissjoni, lill-Segretarjat li enuna ħafna f'kull stadju tal-ħidma tagħna sabiex aħna fl-aħħar nixxinna nilqu dan ir-riżultat. Huwa propju l-ewwel darba illi aħna irnexxilna nilħu dan it-tip ta' riżultat b'sitt rapporters b'kooperazzjoni tajba ħafna bejn il-gruppi politiċi kollha u dan kollu wassal għal ftehim. Minkejja l-fatt li x'kultant kellna daqsxejn ta' problemi fid-diskussjonijiet tagħna, jiena jkolli nammetti illi d-dibattitu illi seħ fl-aħħar tax-xahar li għadda aħna kellna ħafna sorpriżi pożittivi, kellna ftejn politiku ġdid illi qabel kien darinna li kien impossibbli. Aħna rajna wkoll li pereżempju l-Konservattivi tar-Renju Unit talbu l parlament Ewropew sabiex jiena tagħlhom iktar eh, seta' fidejhom. Aħna rajna illi kellna f'sitwazzjoni ta' riskju U seta jkun hemm żewġ riżultati differenti ta' din il-kriżi. L-ewwel waħda n-nazzjonaliżmu mill-ġdid tal-politika ekonomika illi kienet qed tiġri mill-bidunet tal-proċess jew inkella illi jkollna politika aktar Ewropea. Kien hemm dan ir-riskju illi jkollna din il-politika aktar nazzjonalista aktar biħsieb nazzjonali. kellna numru ta' rapporti wkoll u kellna bosta devalwazzjonijiet tal-rapporti. kena erba' koordinaturi mill-erba' gruppi prinċipali li kienu qed jaħdmu flimkien. U aħna nistgħu ngħidu li jista' jkun li kellna nsiburuħna f f'sitwazzjoni ta' xokk, però il-Kunsill mbagħad ressaq numru ta' emendi illi kienu għatini kontradixxu numru ta' konklużjonijiet illi kienu adottati fil-Kunsill stess b'unanimità. U dan seta' jwassal għal diskussjoni illi tkun diffiċli ħafna, però aħna rnexxielna ntemmu diskussjoni b'mod pożittiv, minn xanqot nidħol fid-dettall tar-rapport, però intkom għandkom kopja ta' dan ir-rapport bitfassil infassalek fuq f'żewġ kolonni għandkom il-verżjoni naħa tal kunsill u fuq il-naħa tal-lemin għandkom il-ftejn maħari l-intlaħaq. U tistgħu taraw illi bekk tistgħu taraw x'inhu l-valur miżjut li aħna nixxielna naslu għalih. Aħna rnexxielna wkoll nżidu l-punt autoritajiet Ewropej, nazzjonali, aħna nxilna fil-fatt nfasslu n-waqfu numru ta' li jemmir bżon ta' numru ta' organizzazzjonijiet u autoritajiet illi jkunu f'pożizzjoni illi jistgħu jistabilixxu standards illi jistgħu jiżguraw illi dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji ikunu jistgħu jikkontrollaw il-sistemi finanzjari kif suppost. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod uniformi kif qedtilkom u kull tip ta' ksur ta' drittijiet kienet se tkun iċċekkjata minnaħa ta' supervizuri nazzjonali, kooperazzjoni ma' supervizuri Ewropej, ħalli naraw Unżommu jena miftuħin għal kull tip ta' situazzjoni tista' tossal konsekwenzi negattivi. Aħna issa nistgħu naraw li kienna bidla fl-istruttura u nafu wkoll li din kienet bidla wkoll fl-istruttura finanzjali, però permezz ta' sistema ġdida aħna għandna ċertu e, huma il-konsumaturi qed jitweġġew fil-qalba tas-sistema u anke jekk tieħdu konsiderazzjoni dak li qed isir f'dak li għandu x'jaqsam id-dejn tossiku, toxic debt bl-Ingliż. Anka dwar politika finanzjarja aħna poġġejna l-konsumatur fil-qalba tal-politika tagħna u zidna ċertu elementi illi l-Kunsil ma kienx inkluda fil-dokument oriġinali. Aħna konna tal-fema illi l-iktar problema kbira li kellna kienet illi nippruvaw nsibu soluzzjoni għal nuqqas ta' bilanċ fi struttura finanzjarja u noħolqu sistema nifitaw sistema anzi meta meta ikun hemm profitt kulħadd jibbenefika iżda meta ma jkunx hemm profitt huma l-konsumaturi li jibdu jħallsu għaddejn. Aħna xtaqna nitbiedu minn din it-tip ta' sitwazzjoni. Naturalment aħna wkoll nippruvajna nagħmlu eh, evalwazzjoni ta' dan l-analiżi tar-riskju. U Sinjura Ferreira jenet ħafna f'dan ma nippruvaw aħna nimplementaw din is-sistema fuq livell Ewropew. Nippruvaw nevitaw ukoll kull tip ta' periklu li jkun hemm nuqqas ta' entużjażmu enerġija u aħna wkoll Edna kemm huwa importanti u pjuttost urġenti li aħna jkollna istituzzjonijiet finanzjarji li jkun jistgħu jikgarantixxu dawn il-fondi fuq livell Ewropew kif ukoll il-fondi l-oħrajn li kellhom jintużaw f'sitwazzjoni taħtieġa. ħtieġa. Ġifieri kfettilkom aħna proponejna li jkun hemm istituzzjonijiet b'saħħithom ħafna u tistgħu taraw ukoll x'inhuwa ir-rwol tal-Parlament fl-standards regolatori u fit-tfassil tar-regoli. Il-Parlament tistgħu taraw li ħajkollu rwol importanti ħafna fil-ħatra tal-iktar nies importanti li ħajħdu ssib dawn l-istituzzjonijiet ġodda li nixtieq noħolqu l-Parlament ħajkun parteċipi ħafna b'mod innovattiv fit-tmexxija ta' dawn l-istituzzjonijiet u korpi ġodda. Xi ħaġa li aħna ma konniex xadin nantiċipaw l ħasseh Aħna kellna wkoll rapport bil-miktub billi ressaqna aħna kellna jkollna wkoll rapport dwar ir-regoli li għandhom ikunu implementati u naraw li ma pajjiżi qegħdin jirrispettaw ir-regoli u li ma pajjiż mhumiex. Ħalli bek aħna niżguraw li jkun hemm demokrazija kif ukoll responsabilità ta' kull pajjiż. Jiena kom il lilkom ilkoll, ingrazzja b b'mod partikolari lis-segretarjat li jagħmel xogħol siwi ħafna. Naħseb li bekk aħna nexxina nagħmlu l-ewwel pass fit-triq twila sabiex aħna nibnu struttura ta' supervizjoni finanzjarja Ewropea. Ningrazzja lil kulħadd illi parteċipawen u jiena nirrakkomandalkom sabiex taqraw dan ir-rapport li fih dawn iż-żewġ kolonni qassamnilkom il-kol suppostantkom kopja tiegħu u nittama li intum tassew l-istess konklużjonijiet li għadni kemm tkellimt dwarhom jiena. Grazzi ħafna. Jose, passoltu dejjem titkellem ċar u issa ħanaddu għal-kellim li jmiss fissem l autorita tal-sfiq finanzjari. Grazzi ħafna ma nishtiqx nerġa' nirrepeti dak li ġana, aħna ħdimna b'kooperazzjoni ma flimkien ma nishtiqx noqgħod nirrepeti il-ringrazzjamenti jiena naħseb illi nista' ngħid li aħna lħaqna żewġ affarijiet importanti. L-ewwel nett illi aħna żidna l-kompetenzi f'dak li għandu x'jaqsam il-protezzjoni tal-konsumatur, illi ovvjament hija xi ħaġa importanti ħafna għar-rapporti kif ukoll rapporti l-oħrajn. U rridu issa naraw illi dawn il-kompetenzi verament din jintużaw u apparti minn hekk jiena għalija naħseb li importanti ħafna li nirxilna nilħu u nwaqfu nfasslu l-possibilità illi nwaqfu il-kummerċ f'ċertu prodotti. U ħajkonna wkoll l-opportunità li nivvotaw u nixtieq nifakkarkom fuq ċertu aspetti. Fil-konferenza stampa meta l-Kummissjoni kienet t tippreżenta rizultati l li u ma kienu qed jitkellmu dwar ximit persuna illi ħajadmu f'kull istituzzjoni, jimma ma naħsibx illi dan huwa n-numru ta' nies li aħna għanna naħsbu illi ħajadmu f'dawn l istituzzjoni minħabba illi jekk ħajkun hekk aħna ħajkun niġġieldu għal ħafna iktar rizorsi. Aħna rajna fil-Ġermanja li ma jagħmilx sens illi jkollok istituzzjonijiet jekk dawn ma jkollhomx in-nies esperti u n-nies kompetenti sabiex jagħmlu x-xogħol li hemm bżonn. Ġifieri aħna rridu naraw minn tal-Parlament minn ħajjaħdem f'daw l-istituzzjonijiet u fil-qafas tal-omnibus f'dak li nixqsam trasparenza id-direttiva ta' trasparenza rridu naraw ukoll il-Kummissjoni tagħmel kif t-ġifiri t-publika, komunikazzjoni sal-bidu tas sena d-dieħla u aħna bħala parlament irridu niftemu dwar dak li aħna nixtiequ u noħorġu b'rapport ħalli bekk aħna nkun nistgħu niddiskutu u niddeċidu dwar x'inhi l-pożizzjoni tagħna f'dan il-qasam. Apparti minn hekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nħejju ruħna wkoll dwar il-parteċipazzjoni tagħna u l-kontribut tagħna dwar dawk in-nies li ħajkunu qed imexxu dawn l-istituzzjonijiet naturalment minix ehm, nirreferi għal l-istituzzjoni li ħat meċċi Silvi, pero għad nitkellem fuq l-istituzzjonijiet l-oħrajn u naħseb li l-vuċi tagħna tinstemma f'dan id-dibattitu ħalli l-istituzzjonijiet kollha jkunu jafu li huma għandhom ikunu responsabbli għall azzjonijiet tagħhom li jridu jirrapportaw lil dan il-kumitat u illi aħna maħniex ħanalqu għajnejna u nħalluhom eh, jagħmlu dak illi jidrilhom li huwa l-aħjar Aħna għadimna ħafna mal-erba koordinaturi wara li rnexxina u kompromess mal-Kummissjoni u Kunsill aħna għedna li aħna fil-fatt nixtiequ l-infrastruttura tas-suq tista' tkun ta' supervizjoni minna tal-Unjoni Ewropea, anka f'dak għandu xaqsam l-Aġenziji tal-Kreditu. Hemm ċertu dubji dwar ċertu pajjiżi jekk għadhomx eh, serji jekk għandhomx intenzjonijiet serji dwar dan. U ehm, anka dwar il-ftejim komuni ta' regolament li aħna rnexxilna nilqu bejnietna f'dan l-ispirtu ta' kompromess. U kooperazzjoni jista' jkun illi ħajkun hemm suġġetti li għandna nerġgħu niddiskutu flimkien minħabba li aħna votajna dwar dawn il-bidliet flimkien. Grazzi ħafna żven issa ngħaddu għall awtorità tal-pensjonijiet Peter Kieċba. Grazzi ħafna. Signor President, jiena nixtinajt illi huwa interessanti ħafna illi nistgħu ngħidu li aħna rajna aktar il-potenzjal tal-ġlida li kellna u l-parlament fil-fatt irna xiri ġilet ħafna u ehm, anka dwar l-impjanti li aħna konna din niddiskutu, aħna nafu li kien hemm partijiet ta' din id-diskussjonijiet, ta' dawn id-diskussjonijiet li għadna kemm kellna li insejnihom xi ftit. Design sa' mit persuna għal kull istituzzjoni żgur li mhix ħadbiddel kompletament is-sitwazzjonijiet fis-swieq finanzjarji. Pereżempju, jekk tħares lejn l-FSA tara li hemm madwar 3000 eh, persuna u nofs li din jaħdmu f'dawn l-aġenziji Mbagħad għandna nisoħra naturalment fil-gvern li jikkontrollaw ix-xogħol tal-FSA. Tistgħu wkoll timmaġinaw x'inhu eh, kemm huwa kompless dan ix-xogħol, però dan huwa bidu għalmenu u nistgħu naraw li aħna bdejna dan ix-xogħol u sa sena dieħla ħajkollna kooperazzjoni fuq livell Ewropew sabiex nagħtu tweġiba l-iktar mistoqsijiet kritiċi u nippruvaw insibu n-nies li huma l-iktar eh, huma fl-aħjar pożizzjoni sabiex verament jieħdu deċiżjonijiet u jistaw jistgħu jipprevedu wkoll dawn riski sistematiċi. Jema ma nixtieqx illi jkun hemm il-ministri illi kollhom iqumu s-sibt filgħodu jqogħdu jiddiskutu bil-paġama kriżi illi suppost sabu soluzzjoni għalija għal-ġimgħa flaxija. Jiena naħseb illi il-supervizuri għandhom ikunu involuti wkoll u rridu naraw aħna jekk aħna għandix bżonn ta' dan il-kumitat konġunt. Dan huwa propju kumitat li aħna tkellimna fuq minnaħa tal-Parlament. L-informazzjoni aggregata u dawn il-punti kollha rridu ikunu parti fil-diskussjoni ta' data fundamentali tal-kumpaniji dawn huma punti importanti naħseb li dawn jirrappreżentaw ukoll pass importanti ħafna l-qoddim. Aparti minn hekk jiena nixtieq eh, ngħid il-pensjonijiet m'għandhom xejn jaqsmu mal-sistema bankarja u Jose Manuel taf li aħna ddiskutejna dan il-punt fuq bosta livelli u anka jekk tħarsu lejn l-industrija tal-banek aħna nistgħu naraw illi is-sitwazzjoni fil-każ tal-assigurazzjoni tal-pensjonijiet hija differenti, però hemm ċertu affarijiet li aħna irridu nirrefjutaw, aħna rridu ngħidu li hemm bżonn ta' sitwazzjonijiet li jaħdmu fuq perjodu itwal ta' żmien. Ħalli naraw illi pereżempju ir-regolament ta' solvency numru tnejn għandna bekk regolament wieħed li jista' jħossib dawn id dispożizzjonijiet kollha, però Waħda mill-iktar affarijiet importanti li ħarġet mix-xogħol tagħna huwa li aħna ħankunu f'pożizzjoni li jkollna dan il-proċess ta' medjazzjoni ħallibek nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għall-ikbar diskussjonijiet li jkollna ħalli bekk nagħmlu iktar koordinament ta' pożizzjonijiet tagħna u jkollna sistema ta' infurzar li permezz tagħha aħna nkunu nistgħu nieħdu passi leġislattivi legali jekk ikun hemm xi ħaġa li ma tistax issir fuq livell Ewropew. Ħalli bekk aħna nuru li verament għandna intenzjonijiet serja fuq l-infurzar ta' liġi Ewropea anka f'dan il-kamp. Jiena naħseb illi bekk aħna nkunu nistgħu nerġgħu nanalizzaw is-solvency numru tnejn u nitkellmu fuq eh, punti bħal l-appoġġ tal-grupp. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna u nistenna bil-ħerqa illi niddiskutu dan il-punt. Ja nixtieq ngħid ukoll li naħseb li l-aġenziji ħajaħdmu ħajaħdmu tajjeb għandna ħafna diskussjonijiet dwar kif aħna ħanażlu in-nies li ħadmu f'dawn l-istituzzjonijiet u naħseb li s-sistema bankarja hija differenti ħafna minn dik tal-assigurazzjoni tal-pensjonijiet, għanna ftit xhur biss għad dispożizzjoni tagħna sabiex verament nimplementaw l-infrastruttura li jkollna infrastruttura li nistgħu nkunu gburin bija u naħseb li l-imsieħba tagħna verament għamlu xogħol eċċellenti u ningrazzjakom il-koll. And now on to the ESRB, Silvi. Grazzi, se naddu għal Silvi ESRB. Nifama l-armalaj. Nistaw naqblu bissi mal kelima ta' qabli Ila li xkonna għadin nġildu dwar eh, minn ħaj ċerja l-SRB. Aħna rridna autorita indipendenti biex eh, jibbilanċa mal konsil biex eh, dawn ma jistawx jabdu jgħamlu s-arjiet kif fett li ħalli kollok ma jkollokx konsil illi kuna jaħseb fil-termini nazzjonali. Aħna wasanna sal dan ir-riżultat għaliex kien hemm bil bejn ir-rapporter il-rapporters kif ukoll dawk li kienu qegħdin iħarsu l-pożizzjoni ambizzjuża tagħhom u għalhekk jekk iridu tekst pożittiv aħna rridu naħmu dawn il-linji. Fil-każ tal-SRB, eh, da fisser li stajna namlu xi tip ta' progress fil-entitajiet ta' tħid ta' deċiżjonijiet fil-kunsidda ma setax dawn rridu jiffukaw fuq il-Banek Ċentrali issa għalġajjeni. Palmant għal koordinaturi ħaddu deċiżjoni li jgħidu li dak kollu li aħna ma nistajniex eh, nigzbu mat partikolari dwar supervizjoni tal-ġenziji ta' kreditu aħna kena nigzbuhom minn flok permezz ta' mezzi settorali. Għalek, forsi tistaw tajnuna meta nkunu qegħdin noħorġu rapporti fuq dawn it-tekst għaliex eh, il-pożizzjoni fil-Parlament tint tkun imħarsa. Grazzi għalek il-kulħat għal xogħol svitaħom. Grazzi issa Ramon, etaw? Le? Mux etaw? Mela. Tajja, wiz naddu għal direttiva Omnibus numru 1 illi jemend d-direttivi l-oħra. Rrit ngħid minn minkejja li da ma kienx ma kienx punt ewlieni fil-komitat jew ban bnadi oħra bħal kwistjonijiet oħrajn wieħed ma jistax jissottovalwa x-xogħol ammont ta' xogħol enormi li daħal f'dan l-omnibus wieħed u jista' jwassal l-omnibus numru 2. Għalhekk nista' nagħtu Sanchez Peredu ċans ieħor Grazzi, grazzi ta' kooperazzjoni tijak. Jiet s-sur Sanġa Spireto. Nirgazzi rapporters kolla u kol min wasa l-emendi, kol min kontribution, somma. Jina naħseb li l-ideja għonek hija li ndaħlu il-direttivi settorali kolla 11 li huma li nistabilixxu l-awtoritajiet regolatorji. Għalhekk hija tip ta' issa ġena dorna dawra sħiħor ġena ġena fejkonna lix hija sistema automatika li inkludit l-autoritajiet Ewropej kollha. U din hija koordinazzjoni u koll l-estejna l-argumenti ta' medjazzjoni, għamilna skambi ta' informazzjoni li kien meħtieġ. Aħna u koll mexxejna skont il-proċess tal-Lisbona u dattajna liha. Il-proċeduri ġodda tal il proċeduri ġodda li għandhom xaqsmu ma' għatti delegati. Dawn kien lan tagħhom kien ninżommu l-input tekniku tal-awtoritajiet kollha fil-proċess regolatorja, dak kien importanti għaliex dan ippermettilna illi niksbu bilanċ. U għamilna iktar effettiv il- fatt li aħna żammejna konformi ma' regolamenti ġiba li żammejna ta' ta' korrelazzjoni u dawn trattaw il-Parlament fuq livell orizzontali aħna tajjibna trasparenza li ju importanti sabiex issa ninformaw il kulħadd fuq istanzjonijiet, issa għaddeċidejna li x-xogħol finanzjarju għandu jkun imħejja għal kupru u r-riżoluzzjoni, pjani tal-kupru u r-riżoluzzjoni permezz tal-ftemiet il-ġodda li fisser illi bil-forsi rridu ninforzawhom ħaġa oħra illi ma ksibnix sissa huma il-pajjiż pajjiż, ir-rapporti pajjiż pajjiż. Imma l-Kommissjoni wedditna li ħadd toħroġ b'komunikat fuq dan il-punt. Minna ftit ieħor meta jkollna speċjalment id-direttiva ta' trasparenza fis-seħ fis-sena li d-dieħla. Eh, dan huwa passi postivi ferm, parlament qal u dan ma jizawrixix il-possibiltajiet kollha, iżda l-mennu jkun possibli nagħmlu valwazzjoni ta' impatt u eżattament li ma l-aħjar li naqbdu minn issa. Grazzi tassew, mela nixtieq inżid għal dak li għadu kif qal Antonelli ġifieri jekk affarijiet bħal per eżempju iż-żida ta' tabelli ta' korrelazzjoni mandatorji u regoli fuq dak delegati huma importanti ħafna għal Parlament Mela, madwar il-parlament, dan e, danen fuq livell interstituzzjonali. Il-maġġoranza tal-gruppi fil-komitat ikkonfermaw diġà li għattawna l-appoġġ għanna l-appoċ l-ekka kompromess, kemma u xaħat li xie issa jitċola xaħġa, jgħid xaħġa, le mela nistaw nejdu li jem e, tip ta' konsens Issa dan ġi imnizzel biex ikun hemm dibattitu nhar it-tlieta u votazzjoni l-erba' musa se jkun hemm dibattitu sħiħ nhar it-tlieta għaliex diġà kellna dibattitu. Ġviġi se nagħmlu, mhux jkun hemm dibattitu għalhekk jew sempliċement mela hemm nisqarrijiet? Le, anzi, mela ma jkun hemm xejn nhar tlieta u qabel il-votazzjoni l-erba' se jkun hemm l-opportunità biex ir-rapporters jgħidu kemtejn. But they won't allow us to have a second debate alas, we did try. Um, so thank you very much. He, u, provajna tajt il-presidenta. Ma dak um, ma regoli. Mela, issa nadu għal-punt li jmissu l-agenda punt numru 4 regolament tal-kummerċ fi strumenti finanzjarji, dark pools, etc. U il-diskussjoni fuq il-bots ta' rapport rapporter hija Kate Swinburne. Kay. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja l ajnuna kollha li tawni shadow reporters kif ikoll għajnuna tagħhom u dawk li għatu pariri ta' politik fuq politika f'dan il-qasam. Fir-riċerka li kellna f'dan it-tip ta' strumenti ta' kummerċ, eh, Saqsajna żewġ mistaqsi differenti ħafna. L-ewwel qed id-direttiva mifid Eh, kiseb dak li suppost kiseb u tini ħaġa jekk dak għandu bżonn jiġi emendat biex indirizza bidlit strutturali fissu mit-twettiq tiegħu. Fuq l-ewwel mistoqsija aħna konkludejna li MIFID kien ta' suċċess kbir fl-għana u l-ini tiegħu għaliex jippromovu l-kompetizzjoni bejn il- postijiet ta' kummerċ għas servizzi ta' sekussjoni li wasal għal iktar għażla inqas spaces ta' tranzizzjonijiet u iktar effettività fil-informazzjoni dwar prezzijiet. U irridu naraw li kunem bizziet ħarsin fis-seħ, għalhekk irridu se naraw jekk it-trasparenzi fil-proċessi dwar kemm qabel kif ukoll wara li jsir kummerċ huma tajbin daqs kemm jistgħu jkunu u jekk it-tifsiriet l-esenzjonijiet u digriti għadhom joddu. Aħna għandna ċertu suġġerimenti. il- struttura ta' fil-mifid imbidlet għal xissa hemm ħafna kummerċ elettroniku u ħafna din tip teknoloġija li wassala l iktar teknoloġiji, pal pereżempju high frequency trading, collocation, high sponsored access u oħrajn. Waqt il-spejjeż u benefiċċji ta' dawn huma analizzati u importanti li niġbru l-iktar data possibbli biex nifmu l-effetti tagħhom fis-suq tax-xogħol u naraw kif dawn jikkontribwixxu għal likwidità u Eh, kif taħdem is-suq. Irridu nużaw l-opportunità biex nirrevedu l-elementi ewlenin ta' mifid u lan tiegħu u naraw kif dan jista' jivolvi biex jilqa' dawn is-sfidi ġodda biex naraw illi konna integrità tas-suq li jimxim tiqit fit mal-kompetizjoni u trasparenza. Rridu naraw li s-suq finanzjari jistaw jistoktaw f'xollhom illi jgħinu servizzi ta' kummerċ. Għalek, il-kwalità ta' data fis-suq mhux għas kem jista' jkun mill-posti differenti ta' kummerċ. U kif ukoll eh, il rapportaġu għal transazzjonijiet ta' OTZ inkluż il-networks differenti irrid jiġi standardizzat biex naraw li jkun hemm ugwaljanza u għalek iridu effettività u konsistenza tad-data kif kemm għall parċiċipanti investituri u kummerċanti u kif ukoll ir-regolaturi dawn huma importanti. Fil-riċerka li għamilna dwar rapport f'April edna li forsi jiswiq wara l-twettiq tal-mifid kien jaħdmu sew u aħna konna nistennew li naraw bitla fil-volum tal-kummerċ li sar f'Zavija u tisi għal dawk it-tip ta' pjattaformi differenti għaliex dawn niżlu bil-kompetizzjoni imma dan jidher li mhuwiex il-każ. U Alex ridna sibu evidenza minn min oħrajn minn um, sorsi sekondarji biex naraw illa għaliex dawn fil-fat ma kienx standardizzati u trasparenti ma kienu qegħdin jinvestu fid-dark pools. Għaxem hemm min kienet jippreferi jazza dawn id-dark pools, speċjalment l-OCC, għaliex għassew illi dawn il-postijiet ta' kommerċ ma kienux qed u standards ugwali. Jiddejta li kelli suġerixi li minkejja il-esekuzzjoni ta' kommerċ wieħed naqas is-spejjeż tal-kommerċ fuq ħafna livelli żdied ħafna u għalhekk irridu naraw il leġan u għall każ u għalfejn ir-reviżjoni mifid irridu jqisu żvilupp tas-suq ġdid il-kummerċ evolva flimkien mal-mifid kif ukoll biex issa s-suq u elettroniku b'mod predominanti. U dan nistabu ħafna f'prodotti ibridi u derivativi u koll. Teknoloġija u għenet parċiċipanti biex jikollhom ċer strategija ta' kommerċ ta' pass maġel ħafni u jkunu feċċess ta' 33,000 kummerċ kull sekonda għal kull istituzzjoni. Il-suq palissa għandu 40% tal-volum tal-kummerċ illi jiġi mwettaq minn ġertu intermedjari finanzjari illi ħafna minnhom qegħdin jaġixxu bħala tfassi bħala dawk li jfasslu il-kummerċ eh, imma fis-sistema b'mod li mhumiex marbuta b'obbligi. E għalhekk ir-rwol tas-swieq storikament kien biex dawn ikunu jistaw iqajmu l-fondi u jkunu jistaw jferxu r-riskju b'tal-imot illi hemm ċertu investimenti standards u hekk ikunu iktar effettivi biex bekk is-swieq ikunu jistaw sarfu fil-tfaddil u tkabbir u għalek jitu kunem kondizjoniet indaqs li mifid beda jikseb u li jaraw kunem integrita tassu billi jkun so trasparenti u li għati ħarsin ta' investuri. Dawn joħol u mistoqsijiet importanti aħna bħala leġislatu li rridu nqisu. Bħal per eżempju, il-venues kollha ta' kummerċ qegħdin joperaw kundizzjonijiet indaqs huma strutturalment sodi u waslu għal valur u ħarsin għal eh, investituri fis-swieq u dawn għandu jis kollha u l-aċċess dirett għal dawn il-postijiet ta' kummerċ għandhom ikun restritti għal entitajiet regolatorji, wkoll aħna rridu ndaħlu wkoll l-postijiet irregolati anki fin networks biex naraw li jkun hemm ħarsi tal-konsumatur eh, eh, ir-regolaturi tagħna jistgħu jerġgħu joħolqu l-autobox jekk fuqthom jekk ikun hemm xi każ kbir ġenti ta' abus. Mej sitta, eh, mej sitta ġarra minħabba li ma kienx pubblikazzjonijiet u informazzjonijiet biżejjed. U fil-fatt ġimma li għaddit is sinra Xapira qalet illi ħafna investitaturi tal- dan il-qasam jibżaw li tam tip ta' investimenti f'dan it-tip ta' suq ifisser li l-investituri ħajja ħarbu. U għalek minħabba l-wol uniku tal-price discovery tjaċċerta li ma jkunx imminar tal-investituri fi żmien twili naqbel. Is-struttura tal-iswiq finanzjarji tal-Ewropa wara mifid jitina ħafna vantaġġi u għalhekk aħna ma nistax nreġgħu lura żmiet biex nkun hemm kummerċ bil-fom imma irridu konna ċertu regoli kriterju naċċertaw illi dawn is-swieq fl-Ewropa jkomplu jagħtu postijiet ta' kummerċ li huma ġusti, effiċjenti għal kulħadd u li benefika l-ekonomija kollha kemm aħna pruvajna nindirizzaw il-kustjonijiet u nippruvaw niġġeneraw ħafna aktar mm, fil-bajnuna ta'kom fil-ġimgħa li ġej minħabba li dan ir-rapport huwa tekniku aħna ħriġna wkoll b'rapport ieħor ta' sfond jekk hawn xi ħadd li jixtri jgħara iktar u jaqra iktar irqaqat dwar dan it-tip ta' kummerċ u kwistjonijiet tekniċi oħrajn. Qed nistina bil-ħerqa biex nisba' l-idea ta' World of Sinar u nkompli biex xogħol li konna għedin naħdmu, konna naħdem jgħu ma, ma rapporters tana biex nipruvaw nissiltu ma dawn il-kustjonijiet u narraw illi zona tal-kummerċ tkun eh, sikura l-kulħat. Um, and the shadows, uh, I haven't got Marcus here. Yes, um, I've got Mr. Canvin, I've got Sylvie Goulard and Jürgen Klut, So. Mela naddu għal-kellima. Għanna lista. Għanna Silvi l-ewel fissem Ole Schmidt. Iva, Sur Schmidt li għaxa xadu rapporter hawnhekk xtaq jikommenta, ma stax ikun hawn maħabba l-kampanja ġewwa l-Iżvezja. Xtaqt ngħid l-ewwel net illi aħna ma kenniex biżejjed ħin fiħdan dan il-grupp tagħna biex nabduru l-kommenti kollha, iżda l-koll naqblu miegħu aħna nilqaw ix-xogħol ta' kej u l-lini gwida ġenerali ta' rapporti għakku wara kollox il-fat inti tixi il-ħarsin tal-investitur kif ukoll infokaw fuq eh, is-servizzi li nagħtu dawn min jinvesti u l-ekonomija infokaw fuq l-ekonomija reali għadek approċ tajjeb imma mistaqsija ma kien impressjoni li mhux dejjem inti weġibt maċċara ċertu affarijiet li huma importanti għall-investituri Ewropej inti per eżempju tappella għal iktar investigazzjoni fuq ħafna affarijiet importanti u aħna naqblu li għanna bżon iktar investigazzjoni nafu li hemm ħafna kwistjonijiet li huma tekniċi u komplessi ferm. U Però jidnu kuna fasit meċilu l-ambitu ġattarament tal-idea tal-investigazzjonijiet u minn ħekkun responsabli għadan dan it-tip ta' investigazzjoni. L-istati membri għalli li għandhom bżonn għattu iktar dettalji, forsi l-Kommissjoni, se jkun ir-rwol tal-SRB u tal-entitajiet il-ġodda li aħna stan id-dajna mlux u f'kas ta' investigazzjoni dan irid ikun dokumentat aktar mill-parir tekniku tal-ECS. Aħna nafu li il-mifid irrit ikollu l-iktar standards ugwali peress li għadan għadu ma Għanna xie eh, msoqsijiet minn element il fatt li titnaqqas il data tal publikazzjoni mill-element tal-kommerċ, il- Paragrafu 6 dwar il-BCN, din hija kwistjoni diffiċli ferm, jem xi ħaġa li hemm neċessarja imma nibżaw wis illi dan jista' wassal għal inqas trasparenza. U pontiħor tekniku u l-konċett ta' volum xira ta' konverżjoni mandatorja għal BTF. Ġifiri, grazzi ta' sew ta' xogħolok u nixtiequ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 Nixtieq ingrazzja r-rapporter għaliex tatna idea ġenerali. U rridu naraw illi aħna ħanħejju ruħna għal revizjoni mifid imma da jfisser li għanna xi tweġibiet li jridu isiru li għadhom ma sarux. Jeddu naraw jekk forsi din hija l-problema kollha din il-ħaġa ta' din tip ta' kommerċi qed taqla l-problemi jew lenin jew jekk nistgħu nitfaw it-tort fuq dan it-tip ta' kommerċ għal problemi kollha li għandna. Irridu naraw l-ewwel nitla aspetti kollha qabel ma inti tiġbed xi konklużjonijiet. Jista' jkun tista' tkun raġuni għal xi problemi imma miex l-unika problema. Aħna rridu naqgħu attenti dwar x'qed nagħmlu nhar l-erba dwar id-derivattivi. U naħseb illi ser ikonna nittrattaw il-kwistjoni ta' prodotti aħna ħarisna lejn jiena ħarsa id-derivattivi iżda ma naħsibx li minna biżejjed u jew sar biżejjed. Rridu ndaħluh fir-rapport ta' Sinjura Swinburne u jekk insemmuna l-erba' forsi jridu nagħmlu aktar. Jridu naċċaraw għadi fit it tagħna fuq dossier zoħrajn. Kif qalet il-kollega wkoll jiena naħseb illi nippruvaw inħeġġu lil dawn l-aġenziji sabiex jintegraw irwieħu maħjar f'dan il-kamp. il kamp u rridu naraw ukoll diskut bejnietna nkunu ċari dwar fejn aħna nixtiequ naslu. U verament naraw li dawn l-aġenziji jarfu eżattament ix-xogħol li għandhom jagħmlu dan kollu rrid ikun diskuss mal-Ministri u rridu niddiskutu wkoll il-kwistjoni jekk aħna għandix bżonn illi kunem regoli speċifiċi għas-sfiq tal-isma per eżempju. Jun kalli jek aħna l-affarijiet fl-Stock Exchange nistaw xinħalluhom kif huma bħalissa. Dwar jekk għandi bżonn regoli ġodda anke fis-swieq irregolati. Jiena għadni ma nafx jekk din tistax tkun soluzzjoni, però aħna diġà bdejna bid-diskussjonijiet dwar dan u nafru dawn kienu diskussjonijiet pjuttost intensivi u kollu bdejna niddiskutu dwar jekk aħna jridux verament nintroduċu iktar pressjoni jekk aħna rridu ddeċidu bej żewġ sistemi differenti tas-suq. Minnaħa tagħna minnaħa tal-partit tagħna aħna nixtiequ li jkun hemm level playing field għal kulħadd Pero hemm alternativi oħrajn naturalment u aħna rridu ndiskutu sew dawn il-punti ħalli naraw illi aħna jkollna wkoll standards u ċertu aspettattivi kostruttivi għax xogħol li anke li għandu jsir minnaħa tal-Kummissjoni. Nafu li l-kollega għamlet kontribut tajjeb ħafna dwar ix-xogħol li għandu jsir naħseb li dan jista' jkun bażi tajjeb tajba ħafna sabiex aħna naslu iktar qrib lejn il-proposta leġislattiva illi għandha ssir fis-snin li ġejjin. Grazzi.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 għal billi nilqa rapport tas signora Swinburne għax hija opportunità tal-Parlament Ewropew biex nittrattaw kwistjonijiet ta' dark pools u ta' l-kummerċ frekwenza għolja u biex nittrattaw dan kwistjonijiet li semmhom il-Kummissjoni. Narfu l-importanza ta' regolamentazzjoni madwar is-sistema kollha biex naraw li Nikkonsidraw ukoll il-riskju sistemiku f'dan il-qasam ukoll. Naqblu li l-mira tal-MIFID hija l-trasparenza fis-swieq tal-likwidità. Għax dan huwa dak li maħtieġ mill-istrumenti finanzjarji. Hija importanti ħafna l-prodott taħħari. Nistgħu Niftakru wkoll il-Parlament aċċetta d-derogi tal-MIFID biex ikun hemm ir-rekwiżiti tal-trasparenza li permettu li darkus jesistu jeżistu biex bekk ikun hemm alternattiva għall-OTC li ma jipprovdi l-abda trasparenza u għalhekk hija teddida għal kooperazzjoni tajba ta' swieq f'dawn l-istrumenti. regolat fisser li jkun hemm kummerċ fuq valur siwi u likwidità tajba u anke trasparenza tajba. Forsi għanna u koll fuq il-fatt li il-proporzjon stmat ta' kummerċ OTC huwa ta' madwar 30 u 40% tas-suq u ma naqasx minn dok hemm l-implementazzjoni tal-MIFID. Għalhekk huwa importanti li niżguraw li reviżjoni tal-Kummissjoni tal-MIFID din ikkonsidraw għala l-kummerċ ma naqax fil-gwart l-OTC taħt il-MIFID u x-mizuri hemm bżonn li jattieħdu li jizguraw li regoli jiġu inforzati. Speċjalment f'dak l-għandu xaqsam il-kummerċ OTC fej tkun hemm networks ta' bejn il-brokers u li kun hemm networks li jkunu tal-istess MTF jikun meħtieġa li kollox ikun regolamentat bħala MTF. Naf li hemm punti pożittivi f'dan ir-rapport, iżda r-rapport erħos li jrid ikun hemm aktar punti fuq il otc trading li hija dinja fej kollox huwa moħbi jrid ikun hemm infurzar aktar tar regoli mifid u mhux noqogħdu neħbow wara derogi aktar wisajn u naħseb li dan huwa wieħed mill-punti li tħoss ma' importanti rapporter. Rridu kunem hemm l-aktar trasparenza u rridu nisimgħu wkoll l-argumenti kollha għal derogi regolamentati tajjeb u niżguraw li ma jkunx hemm żoni ħilsa mir-regolamentazzjoni fil-finanzi Ewropej. Ħatressa emendi wkoll sabiex tiżgura li l-miżuri ta' unmiri ta' trasparenza tal-mifid jiġu mill-ħuqa. Grazzi. Pascal, issa. U propos kommentaire euh, pozitiv. Iva, jena stat nappoġġa il-kommenti tal-kollega għaliex naħseb li din hija għodda eċċellenti. Tidħol f'ħafna dettalji tekniċi u tadotta linja politika li nistgħu lkoll naqblu magħha mod wiesa' u tejna biex naħqu konsens wiesa hawnhekk fil-Parlament. U dan huwa importanti ħafna biex il-Parlament kollu il-rwol tiegħu fid-diskussjonijiet mal-Kummissjoni. il-punt tal-mifid lan kollu kien li nżidu t trasparenza madwar 40% ta' tranzazzjonijiet kienu OTC qabel u għadhom hekk. U qegħdin nitkellmu għalhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar falliment, iżda ma nistgħux ngħidu li kien suċċess veru propju. U għalhekk neħtieġu reviżjoni siwja iktar milli noqogħdu nagħmlu ħafna tlelli xu nbidlu ftit affarijiet tal-mifid. Dan huwa punt li xtaqt insemmi, hemm punti fejn nista' naqbel magħhom Ovvjament il-kummerċ u trasparenza wara l-kummerċ t-tġi mtejba femna l-konsistenza tal-mira tijak li tixtieq tikseb, tixtieq iżid trasparenza, iżda fl-istess ħin inti li trid tnaqqas il-limiti u dan jippermetti li transazzjonijiet iseħħu fil-famużi dark pools nafu li jekk ikonna tranzazzjoni ġodda fil-dark pools, dan mhux il-pass fid-direzzjoni tajba trasparenza. Li ġanna problema llum il-ġurnata fejn għandna swieq regolamentati. Dawn qegħdin jitilfu bosta transazzjonijiet, anke fir-rigward dawk blaktar kapital u il-prezz li tikseb fuq is-suq regolamentat jirrifletti ħafna inqas il-numru totali ta' tranzazzjonijiet li seħħu fil-kapital ta' kumpanija partikolari u oħra. U għalhekk dark pools fis-swieq l-oħra, swieq li fihom inqas regolamentazzjoni, dawn is-swieq għandhom bżonn prezz ta' riferiment u ħafna drabi jintuża l-prezz fuq il-suq regolamentat. dan il-prezz imbagħad ma jirriflettix bosta mill trazazzjonijiet ikonna problema. Ikollok situazzjoni fejn ma tafxin u mal prezzijiet ma tkunx taf jekk hux is-swieq jaħdmu tajjeb u għalhekk din għandha tkun waħda mill-lanijiet tal-direttiva. Dan ma ksibniex forsi l-affarijiet marru għallar għaliex il-prezz għandu ikun korret kemm jista' jkun. Għandu ikun ċar. stant, jew ma femniex il-proposta tiegħek jew inkella ma nistgħux naqblu magħha. It-tieni punt li s-sur Ferber semma, s-sur Sinagulak, huwa li nqisu r-rwol ta' leżma. Iktar mill-li għamilna sissa, il-fatt huwa li leżma tittamel regoli konġunti għall-entitajiet Ewropej kollha. Għandek żewġ tipi ta' kompetizzjoni, kompetizzjoni li seħ fiħdan regoli, regoli preċiżi, marrufin għal kulħadd, b'kull situazzjoni ndaqs għal kulħadd, Imbagħad hemm il-kompetizzjoni li kollok ma' regoli, l-kompetizzjoni li tuża regoli dejjem għandha sobru marbut magħha. Dak li tista' tagħmel huwa li toħloq privileġġi u minnaħa l-oħra tista' tintroduċi wkoll situazzjonijiet negattivi ħafna għal dawn ir-regolamenti, ġifri kollok inqas trasparenza, inqas ċarezza u inqas sigurtà. Hawn ikollna sitwazzjoni fejn l-entitajiet jikkompetu jużaw billi jużaw ir-regoli u għalhekk huwa importanti li l-eżma tam taqdir rwol tagħha hija kruċjali li dan iseħħ. U dan jirrifletta r-rwol li aħna nixtiequ li eżma kollha. L-aħħar punt fuq il-kummerċ frekwenza għalja, nistaw nkunu kritika kritiċi fi rigward ir-rapport tiegħek fuq dan il-punt għaliex ma nefmux x'inhuwa l-benefiċċju għal negozji żgħar, għall-ekonomija reali u għall-investituri kollha. Mhux għal dawk biss li qed jagħmlu l-HTF. Ma nafux x'inhuma t teknikalitajiet ta' din it-teknika stess, nafu x-seħ fil-ġara fil-Stati Uniti, u għalhekk ma nafux x'inhu l-benefiċċju kollu. Bażikament edna li din it-teknoloġija m'għandix kolla ġestjoni ta' kollox. Tista' pereżempju tajt li l-HTF twassal l-aktar likwidità. Hemm regolaturi li jgħidu li dawk it transazzjoniet li jseħħu bħala HTF kull ma jkunat jagħmlu huwa jittestjaw is-suq iżda ma jgħaddux u ma stax tajt li dan isarfu f'likwidità vera propja. Għaliex lan tagħhom huwa li eh, fil-evalwazzjonijiet tagħna jkollna tranzazzjonijiet propja mhux dawk li jidhru bħala tranzazzjonijiet u mbagħad ma jsarfu f'xejn. U għalhekk dan hija forma ta' oligopolija. Għalhekk ma, ma naħsibx li għandna nżommu din l-HTF. Proposta li nista' nagħmlu huwa li minn tal-inqas nistaqsu li l-operaturi tal-borża ikunu mismuha, nistgħu naqsuhom li min ikun qed il-kummerċ jistaqsi biex iġiel li dawn l-ordnijiet ikollhom invoice l-ewwel jiġu ordnati mbagħad jiġu mneħħija u dan ovvjament ħajoħloq distorzjoni. Dak li nistgħu nagħmlu li l-awtoritajiet tal-borża taħt l-awtorità tal-eżma jagħmlu invoicing tal-dawn l-ordnijiet bħala ammont minimu. Dan ovvjament ħajżid l-ispejjeż għal għal dawk li għamlu l-kummerċ u ħajkompli jolli l-marġni tax xogħol tagħhom li d huma Is-Sur Klut. Äh, der Shadow Rapporteur unserer Fraktion. Shadow Rapporteur tal-partit tagħna huwa Thomas Hengel, sfortunatament ma stax ikun preżenti hawnhekk magħna. U talab nisa biex ngħid xi titkellem fismu u fissam il-grupp tagħna l-ewwel nett jiena nixtieq ngħid illi iva aħna darilna wkoll illi meta nippruvaw nsaqsu daqsxejn l konsumaturi l-nies dwar x'inhu l-impuls, xinu huma s-sitwazzjoni, nistgħu naraw li ma tanċem daqshekk informazzjoni dwar is-sitwazzjoni. li jidher dan huwa element pjuttost ġdid, relattivament ġdid, u din raġuni naħseb illi l-ewwel nett iridu npoġġu dan is-suġġett fuq l-aġenda tagħna ħalli aħna nkunu nistgħu niddiskutuh bil reqqa Aparti minn hekk aħna koll diskutejna perspettiva oħra, provajna naraw x'dak dak li ġara eżattament dawn l-aħħar ftit xhur anke fil-kontest tal-pakket ta' supervizjoni, ħan nippruvaw noħolqu iktar trasparenza fis-swieq finanzjarji. Jekk wieħed imbagħad iħares għalmenu mill-infid jiena dwar dak illi qegħdin naqraw, qegħdin naraw illi hemm iktar nuqqas ta' trasparenza organizzata għal din raġuni jiena naħseb li rridu nsaqsu lil nfusna. Dawn id-data pools importanti rridu nħalluhom anka fil-kuntest ta' dak li osservajna f'dawn l-aħħar ftit xhur u fil-kuntest ta' dak li negozjaw il-Kummissjoni għal pakket ta' supervizjoni jiena naħseb illi aħna hawnhekk għedin nitkellmu fuq forma ta' kummerċ li qed immur kontra l-intenzjonijiet kemm tal-ekon kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Walura rridu nsaqsu lil nfusna jekk dawn il-formulazzjoni ta' standards għandniex naqbdu nagħmlu proibizzjoni totali fuqhom. Jiena naħseb li dak li kien permess fis-sena 2007 dan kien miftin fl-2007 u naħseb li wieħed seta' jaħdem ukoll mingħajr dawn id-data data pools. Ma din raġuni jista' jkun illi jkun aħjar li jkun għamlu perbizzjon ta' din il-forma ta' kummerċ u aħna fil-votazzjoni tagħna u hekk irridu naraw li nitkellmu b'fuċi waħda u jekk aħna naħsbu li huwa tajjeb li nimponu proibizzjoni nagħmlu hekk. Ningrazzakom tal-attenzjoni. Thank you. There's just a couple of points that I would like to uh, flag up that concern me. Uh, one Punt li xtaqt nqajjem li huwa ta' tħassib għalija huwa wieħed li semma fir-rapport fil-qosor u naħseb li jagħti l-rapporter punt ta' tħassib ukoll fil-rigward l-aċċess bla diskriminazzjoni. Jien għandi problema li mal-fat li jista' jkollok tarif aktar ta' malajr jekk inti tiflaħ talla salih. Din mhix id-definizzjoni propja tiegħi ta' non diskriminatorja. Dan punt li xtaqt nagħmel u l-punt liħor li xtaqt nagħmel huwa li issa li għandna din l-espansjoni f'teknoloġiji ġodda u f'tekniki ġodda u modi ta' kummerċ Huwa importanti li dan jaqa fiħdan il-mifid iżda kif fid-direttiva tal abbus tas-suq u naf li din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni qed tħares leha u hija xi ħaġa li jiena semmejt ukoll fil-konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Jekk hawn dawn l-attivitajiet ta' manipolazzjoni tal pereżempju ordnijiet folots, eccetera, dan għandu jaqa taħt l-abbuż tas-suq b'sanzjonijiet xirqa. Mhix kwistjoni li tkun offiża kontra emenda tal-mifid. Da kollu xtaqt ngħid tal-issa, ovvjament dan fih diversi ferrat, diversi implikazzjonijiet biex naraw kif ħansolvu din il-kwistjoni b'naraw kemm hija utli trasparenza u kemm it-trasparenza Iva, jikolla ħsara fuq is-suq sa ċertu punt, għaliex taffettwa l-prezzijiet kif smajna. U rridu naraw kif din is-sitwazzjoni ħansolvuha. U konna input għal komissjoni sa revizjoni f'nofs il-terminu. Il-rapporteri kħagġoba. Grazzi, Signora President, jien nishtiq nagħlaq billi ngħid li probabilment għandna s-sisin għal kunsens wisa ħafna fil-Kamra dan huwa biċċa xogħol importanti ħafna bħala xogħol ta' tħejja għal Mifid għal revizjoni ta' nofs it terminu sena d nafu x'inhuma ħtiġijiet tas suq u naħseb li diġà tal ħafna fil-proċess ta' kif nitrattaw il-kwistjonijiet ta' tal-infrastruttura tal-kummerċ. Nixtieq nirringrazzja l-personal u l-segretarja tal-paċenzja tagħhom għax-xogħol sivi li għamlu u l-istituzzjonijiet li jenow speċjalment ir-regolaturi tal-Istati membri u CESR għall-involviment tagħhom. Naf li issa din ħabtu ma' bib kulħadd biex niraw li nifmu l-kunċetti kollha dak li fimt mill-kummenti ta' lum War nofsenar, forsi rridu nagħtu ħarsa lejn kunċent ta' suq uniku u anke ta' supervizjoni waħdanija, nifmu ftit iktar u meta jistaqsuni jekk infissirx li dan l-istat membri rridu jagħmluh ix-xogħol jew rrid ikun xogħol pan-Ewropew, jiena konservattiva u nagħmel li dan huwa rwol ta' leżma. U naħseb li l-Kummissjoni diġà staqsiet li Cesar tagħmel dan ix-xogħol, iżda naħseb li l-awtorità ġdida ta' leżma li ħajkollha rwol li tagħmel dawn l-standards tekniċi jekk il-Parlament uħos li hekk għandu jkun. Naħseb li l-ambitu ta' reviżjoni jeħtieġ jiġi msaħħaħ anki fir-rigward l-istrumenti ta' non-ekwità. Nafu li huwa bbażat ħafna fuq l-ekwità, it-tarif huwa bxejn u disponibbli fuq l-ekwitajiet Iżda fuq il-punti tal-istrutturi u l-prodotti tal-ekwita li huma simili l-ekwita rridu noqogħdu attenti għalihom, speċjalment ta' swieq ta' likwidità għal formati ta' bil-formati elettroniċi, eccetera u għalhekk nilqa l kummenti ta' Sur Weber fuq id-derivattivi u ħares il-qoddim biex il-ġimgħat li ġejjin nara l-dokument taħħari biex naraw kif nistgħu nkopru aktar f'dan id dokument biex l-istrumenti ta' derivati jaqgħu taħt mifid fil-ġejjini. Naħseb li stress test hija taqarraq xi wħud hawnhekk għaliex aħna qegħdin nitkellmu dwar li fid-dawl ta' pjattaformi tekniċi li għandna ħafna minn dawn il-kummerċ ta' boros u kummerċi oħrajn huma biss pjattaforma u fis-sitta ta' Mejju għadna li 180 biljun dollaru intilfu fi żmien 20 minuta. Forsi l-kuprat il- valur tagħha 25 minuta wara, iżda r-realtà hija li ħafna investituri tilfu ħafna flus tagħhom meta kellhom strateġiji ta' investiment sfiqa ħafna għall stop orders. Kien hemm ħafna valuri li ntilfu mill-portafolli tagħhom bħala riżultat ta' dak il-falliment tekniku u għalhekk jiena nħoss li għandna niżguraw li s-sedi kollha tal kummerċ jkunu jistgħu jifilħu għal kwalinkwa bombardiment tekniku minn dawn l-ordnijiet. Dan jista' jkun f'każ ta' l-ekim sejjaħ staffing. Ħafna termini ġodda din il-ġimgħa u dan huwa staffing li kulħadd jipprova jdaħħal kemm jiflaħ ordnijiet mijiet fil-sekonda. Rridu nkunu kapaċi nkampaw b'din is-sitwazzjoni li jkollna sistema li kapaċi tkampa biex ma jkollniex falliment tas-suq. U forsi jistgħu jkollna standards u niżguraw li dawn is-sistemi kollha jkun jistgħu jifilħu għal dawn il-bombardimenti tekniċi biex bekk l-investituri jkunu aktar siguri. Fuq trasparenza nista' naqbel ma'kom jekk il-sistema taħtem sew l-investituri kun jistaw jimirħu iktar, mux għedin jimirħu għalek hemm bżon li namlu ftit tibdiliet fl-istruttura kollha biex dan l-ambitu jkun aktar jista' jirdjattira lin-nies. Irridu nużaw il-kastigi jekk hemm bżonn ma kunux nistgħu nimxu bis-sowa nimxu bid-nowa għalhekk irridu nsibu bilanċ tajjeb. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li nemmen li dark pools huma meħtieġa, nemmen li għandna bżonn ċirkustanzi speċjali, speċjalment tal-investituri l-kbar biex ikunu jistgħu jagħmlu kummerċ mingħajr trasparenza ta' bil-fors biex ngħidu hekk. U għalhekk importanti li nużawhom bħala fejn hemm bżonn u mhux jagħmluha bħala rutina, jużawhom dejjem. Mod kollettiv irridu ntejbu l-istruttura tas-suq, ntejbu l-kwistjonijiet ta' trasparenza, l-istruttura, s-swieq u nittama li naħqu konsens wiesa u qabel il-reviżjoni tal-MIFID u qabel il-reviżjoni li ħasseħ aktar tard din is-sena. Ix-xogħol mbeda f'April f'Mejju u rajna ħafna kontroversi fil-kwistjoniet li qajjimt għal rabta ta' Dark Pools u l-HTF u l-parteċipanti oħrajn u issa mill-kummenti li qed nara mis swiq tal-Istati Uniti u tal azja naħseb li għandna rwol meċċej, naħseb li tallimna minn din is-sitwazzjoni qed inħarsu li kwistjonijiet li jeħtieġu tweġiba u forsi jkollna konsensus politiku nittamaw li kunek fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi, l-skeda hija l-emendi spiċċaw tistgħu u l-emendi sa Settembru, l-emendi sa Ottubru u nivutaw fis-26 ta' Ottubru fil-Kumitati u għal-Plenarja f'Novembru. Grazzi. Naf li wasanna l-ħin li suppost votaw fih, iżda naħseb li nistgħu naddu għal punt numra 5 fuq l-aġenda li huwa l-iżgurar ta' studji tal-impatt indipendenti u rapporter għal din l-opinjoni huwa Dirk Jan Epping. Nistanżaw fil-qosor, Sinjora President, naħseb li l naqblu dwar il-ħtieġa li kunem indipendenza għal eh, l tal-impatt fl-ħdan l-Unjoni Ewropea u għalek aħna konkludejna li l-valutazzjoni tal-impatt irridu jseħħu taħt eh, numru ta' DGs u numru ta' kontrolli iżda dawn mhux qegħdin jiżguraw li jkun hemm indipendenza. U għalek din l-opinjoni qed tipprova s-saħħaħ skrutinju estern li waniqes palissa memx bħalissa. U edin nappella u koll biex ikunem kontroll indipendenti ta' dan kollu. Jena diġa prezentajta rapport l-aħħar darba l-opinjoni prezentajta għandi emendi li waslu kolla missur Thomas Mann u nista' ngħidilkom li naċċettom kollha Nixtieq nibdel il-lingwaġġ f'xi uħut mill-emendi iżda naqbel mal-emendi kollha li tresqu. U għalhekk naħseb li nistgħu nagħlqu fuq dan il-punt. Thank you. Does any... Grazzi. Għawn xaħat li jishtiq jihu l-kelma? Edward, thank you, Again, I'm speaking on behalf għandar boħra nitkellem fissem il-Shadow Reporter li mux prezenti għonek. Għaniprofa nżom fil-qosor. Nafu li l-progress li seħf dawn l-axħar ħames snin mill-Kummissjoni regolamentazzjoni aħjar biex nizguraw li studju tal-impatt indipendenti jkunu lenin jkunu importanti, hija li l isiħħu taħt għażla informata u nevalwaw ukoll il-prezzijiet. Għatem opportunitajiet biex ntejbu dan il-proċess u niżguraw li jiġi implementat fil-każijiet kollha. Naħseb naqblu dwar dan. Nafu kemm importanti li jkun hemm gruppi volontari u negozji żgħar li qed iħabtu wiċċhom u jsibu diffikultajiet mal-kumpaniji kbar biex nħarsuhom u nisħu fuq l-ħtieġa li jkun hemm studji tal-impatt rigorużi minkejja li l-SND mhux ma jaħsbux li dan ifisser li l-proċess kollu jkun esternalizzat għaliex ikun ta' teddida mbagħad li jkun hemm studju ta' impatt olistiku. Aħna nixtieq nikludu mhux biss il-fatturi ekonomiċi iżda dawk ambjentali u soċjali wkoll. Nemnu li jekk din kustjoni taqa taħt eh, korp estern dan jitneħħam il-proċess kollu u ma jkunx jista' jitħaddan sow mal-partijiet interessati, mal-azzjonisti u mal-politiki tagħhom. U għalhekk dan idajjef l-abilità tal-Parlament biex ikun jista' jagħmel skrutinju fuq il-leġiżlazzjoni. Aħna ma naqblux ukoll li evalwazzjoni tal-impatt xirqa ikunu ta' impediment tal-proċess leġislattiv u rajna li l-proposti ġustifikati jistaw jaddu ktar malajr mill-Parlament l-Konsill u jiġu implementati aħjar mill-Istati membri. u najdu koll li l-SND ħajvota kontra l-premessa ċef, f'paragrafu 3 tar-rapport biex jiżgura li kunem messaġġ b'saħħtu għall-appoġġ ta' l-izgurar ta' studi tal-impatt indipendenti. Grazie. Thank you very much. Is anybody else wish to speak? Xaħat tiħor ixtiq jitkellem? Sur Epping, tixtiq tajt xaħġoħra? Palla tweġiba? No, ma don't have nothing to say. Le, ma xejn xanajt, President. Grazzi ħafna. Mela, naddu għal-pagġna li miss il-votazzjoni ħasseħ fil-28 ta' settembru fil-Kumitat, il-votazzjoni fil-Kumitat Awlini f'Ottubru u għalek jaddi għal-plenarja fit-tieni sessjoni ta' Novembru. Grazzi ħafna. Il-punt 6 fuq l-agenda li hija diskussjoni tal-emenda tar rapport tiegħi fuq il-VAT m'hemm l-ebda emenda u għalhekk m'hemmx ħtieġa għal diskussjoni bħalma qed diġà fil-tħabbir tiegħi tal-bidu tal-laqa u għalhekk issa wasalna l-punt fejn irridu nifutaw. Iżda huwa ħames minuti qabel mill ħin miftijem l gruppi li jedna li ħatkun posposta din il-votazzjoni sa, la, sa Kien hemm oġġezzjoni qabel li nivotaw qabel u għalek jena naħseb li sakemm inqasmu l-vot, il-karti tal-vot u sakemm ikun hemm kollox imħejja l-votazzjoni naħseb nkunu wasanna mal-ħin li kien stabilit qabel.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 Madam Chair, I have a confession to make. I forgot my card. Signor President, jina nsejt il kart ta' votazzjoni tiegħi Strasburgu ġimma li għaddiet. Anka jiena nsejta, ma l-assistenta tiegħi marret lura u ġabita. Hemm xi ħadd ieħor li m'għandux karta tal-votazzjoni. Xorta waħda nistgħu noddu li dejjem għalija anke jekk aħna noqogħdu forsi Nkollna bżon daqxajn iktar ħin sabiex noddu. Kulħadd għandu l-karti fejn hemm il-lista tal-votazzjoni. Jena raw jekk jaħdimx il-vot permezz tal-karta elettronika. Jiġobkom. Ħadd jixtieq jivvota issa? Okay. Right. So 24 people are happy and 8 don't. Ebo xin persuna u ma kontenti. Tminja minnom le, pero tminja minnom għad ma jafux jekum ix kontenti u le, pero mill jider. Tjahdem. Iva l-rapporter jishtiq jagħmel xi spjegazzjoni ġifieri qabel ma ngħaddu għal-vot ħakonna ftit minuti oħra jekk huwa biżejjed għal-rapporter sabiex jagħti xi ftit spiegazzjonijiet. Rapporter, grazzi ħafna, Sinjor President, jiena xtaqt nitkellem sabiex nipprova nejn, nejnek jiena sabiex nieħdu vantaġġ minn dan il-ħin li fadlinna qabel il-votazzjoni u jiena nixtieq ngħid dan li ġej. Les nistan nkompli kjoġbok, grazzi. Jiena saqsewni ħafna kollegi għalfejn aħna ħanivvutaw illum minħabba li l-Kumitat ta' Basel li jidher il-bieraħ wasal għal ftehim. Jiena nixtieq li jiena kuntent li jiena aħna illum nistgħu nifutaw fuq dan is-suġġett minħabba li bekk aħna bħala Kumitat tal-Parlament Ewropew fl-istess ħin ma fl-istess ħin rridu nivvotaw fuq eh, deċiżjoni li qed tieħed fil-Kumitat ta' Basel. U aħna kun nistgħu nagħmlu kontribut ta' veru u nħeġġu lill-Kummissjoni sabiex tagħti sinjal ċar illi għandha timplementa il-riżultati tal-Kumitat ta' Basel minnajr ma ħna nidru li ma minnix kontribut minna ħatana, ħna nishtiqu li nishtiq nejt dan li ġejt. L-ewel net, il-ftejim ta' bazzet li taħna rridu nejdu li kienem ftejim bejn il-Banek Nazzjonali u, u supervizuri li din id-deċiżjoni ta' Basel mhijiex deċiżjoni politika u laqqas mija implementazzjoni ta' bil-fors leġislattiva. Apparti minn hekk fil-Kumitat ta' Basel nistgħu naraw illi fil-21 u 22 ta' Settembru aħna ħan diskutu fuq ċertu definizzjonijiet dawn kwistjonijiet għandhom pendenti l-iktar definizzjonijiet importanti u apparti minn hekk waħda mill-iktar deċiżjonijiet importanti għaw l-Europa ħatittieħed meta l-Ministru tal-Finanzi nkunu jistgħu jiftemu fuq din il-proposta. Dan huwa stadju importanti ħafna, dan huwa punt importanti ħafna din il-proposta tant Sirja U għadin raġuni nafu li għad fadar bosta kwistjoniet li għadhom pedanti li għadhom misċari. L-ewwel nett aħna nafu li fl-Unjoni Ewropea sissa għadu memx studju analitiku fuq ir-regolamentazzjonijiet tal-banek. L-ewwel nett il-fatt li eh, qed ikunu rtirati l-flejes pubbliċi mill-banek l-istess dibattitu għandu sir fuq bażel tlieta u l-istess dibattitu għandu jkun fuq eh, il-kontribut tal-banek u kif ukoll eh, fuq il-taxxa ta' transazzjoni u l-effetti kumulattivi ta' regolamentazzjoni Ewropej għandhom ikunu analizzati bir-reqqa ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noħorġu b'ġudizzju tajjeb u raġonevoli tal-regolamenti li għanna fis-swieq tagħna. Jien nixtieq ngħidilkom ukoll li sissa għad m'hemmx studju dwar il-xogħol u l-ekonomija illi wassala l-istess riżultat li intlaħaq il-bira fil-Kumitat ta' Bażel u din raġuni jiena naħseb illi hemm bżonn ta' analiżi fuq l-effetti fuq il-settur bankarju minħabba li sissa madu memx studju fuq l-effetti u l-konsegwenzi li aħna nistgħu niftemu fuqu fuq l-ekonomija reali fl-Unjoni Ewropea. It-tielet punt jiena naħseb li xorta waħda għatanna il-kwestjoni li għadha verament mhix ċara, definizjoni d-definizzjoni tal-kapital u dan li aħna ktibni fil-rapport ukoll illi dawn il-banek li huma finanzjati mill-kreditu għandhom vantaġġ fuq banek oħrajn memx ċarezza f'dak li għandu xieqsam l-implementazzjoni u laqqas f'dak li għandu xieqsam l-interpretazzjoni tal-proposta leġislativa Amerikana tal-implementazzjoni fl-Amerika ta' Basel 2 Basel 3. F'dan il-kontest hemm bżonn li forsi jekk ma ssibx eh, ma tinsabx klarifika fil-Kumitat ta' Basel hemm bżonn li aħna narawa din bħala xi ħaġa importanti ħafna li għandha ssir. U aħna dan ir-rapport ma nix naraw sempliċement bħala akkumpanjament għad deċiżjoni li ħad ittieħed fil-Kumitat ta' Basel, iżda bħala mod ta' kif aħna nistgħu nuru id-direzzjoni għal politika li trid titfassar f'dan il-kumpens minħabba li jiena naħseb illi fil-kontest dak li ġri l-Amerika hija importanti ħafna għal level playing field tal-banek kif ukoll għas situazzjoni fis-suq tax-xogħol. Jiena nilqa ħafna deċiżjoni li ttieħdet fil-Kumitat ta' Bażel, però fir-rapport tagħna m'għandux ikun follow-up tal-attwalità, għandu jkun rapport fejn il kwistjonijiet li għadhom pendenti nesprimu għam bitċar. Aħna konni nixtieq nagħmlu kontribut importanti għal dan dibattitu minħabba li l-ferrovija diġà bdiet eh, timxi, però għad hemm ċertu kwistjonijiet li għadhom pendenti rridu nsibu soluzzjoni jom rridu niċċarawhom jiena nixtieq illi nirringrazzja ħafna minn qalbi il shadow rapporters għal xogħol kostruttiv tagħhom. Ta' dawn l-aħħar ftit ġimgħat jiena naħseb illi f'dan l-aħħar eh, permezz tal elementi ta' kompromess kif ukoll l-emendi l-oħrajn kif ukoll id-dibattitu li aħna kellna fuq eh, l-emendi illi domna dejjem bihom anke sa dalodu stess aħna wasalna sitwazzjoni illi aħna nistgħu nagħmlu nagħmlu iktar enfasi fuq l-iktar punti importanti ningrazzjakom tal-kooperazzjoni u fit-22-23 ta' settembru aħna nistgħu naslu għal konklużjoni u aħna fil-plenarja u kol ta' ottubru xorta waħda ħajibqa' għandna daqsxejn iktar ċansa biex aħna kun nistgħu niddiskutu l-emendi u jekk dan ir-riżultat ħajħalli ċertu kwistjonijiet li għadhom impendenti fil-plenarja ħajkonna l-okkażjoni sabiex aħna nitolbu lill-Kummissjoni sabiex eh, tejna t ħalli niċċaraw dawn il-kwistjonijiet li għandhom pendenti u dan ma jidux biss fir-rapport iżda ninformaw ukoll il-Kummissjoni u kif issuġġerixxew il-Partit tal-Ħodor u anke tas-Soċjalisti aħna rridu ngħidu l kummissjoni dwar dak li għandu isir u anka bil-proposta ta' direttiva xogħol irrit jinbeda, però jiena naħseb li huwa importanti ħafna huwa ġust ħafna li aħna ma nqogħdux nistennew il-proposta leġislattiva iżda nibdew dan il-proċess minn issa ħalli hekk bħala parlament nkunu nistgħu nirriflettu r riżultat li ntlaħaq fil-Kumitat ta' Basel u aħna nkun nistgħu nagħtu kontribut tal-implementazzjoni Ewropea. Ningrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni. Okay, right, thank you very much. We will now move on to the vote. I've got some bits highlighted in yellow that the instructions... from Mela, issa għaddu l-votazzjoni għand istruzzjonijiet minna ta' segretarjatu naqrom meta nasal il-waqt, jasal il-waqt, pero Kej għandek il-karta inti issa tal-votazzjoni tajjeb. Mela naddu għall-ewwel paragrafu tat-test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu għal emenda 50 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 50 favur kontra astenzjonijiet ma nistax nara eżattament nistgħu niċċekkjaw għal numru 51 kieġobkom votazzjoni. tinaddit numru 51. Emenda 52 taqas sa naddu l emenda 53. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kieġobkom ullu għom sew dejkom ħalli nkunu nistgħu naraw. Issa naddu kompromess E, kompromess imrissu minn ħames gruppi, dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, kompromess F, imressaq minn kulħadd favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess G, resaq minn erba' gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu numru 5, emenda 64 er-, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Maddiċ, għaddu għal paragrafu 65 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Noddu sal kompromess akka minn ħames gruppi favur. Dan maqsum f'posta partijiet differenti għanna minn dawrali l ewwel qabel kollox li taqra ek. Should not prevent the European authorities from implementing reforms that ensure the stability of its banking sector. Kulħadd kontent din l-emendora dak favur kontra Astenzjonijiet għaddit naħseb. Nċekjaw t tixtiequ mela għaddin nivvutaw fuq l-ewwel parti, ġifieri fuq l-ewwel emendorali. Kulħat Kulħadd vota din ma saddix dan ifisser s li nistgħu Naddu għal vot maqsum li talbu l-partit tal-ħodor l-ewwel parti kieġabkom. L-ewwel parti huwa t-test kollu kemm hu apparti mill-biċċa li għedha fil-paġna ta' wara dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. U mbagħad ngħaddu għal parti l-oħra tat-test, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet Nistgħu nċekkja għadin il-parti tat-test li aħna qegħdin nivutaw issa fuq hija parti tibda bil-kelma however. Kulħadd eh, vota votazzjoni magħluqa u din għaddiet. Bekk aħna nistgħu naraw illi naddu għall emenda 68 da favur kontra stanzjoniet ma Emenda numru 70 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru wieħed. Kompromess i, anzi, skużawni. Minħabba li dan kien kompromess ċe fuq il-premessa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu għall-emenda orali dwar 7a favur kontra stanzjonijiet għaddit. Omenda rali fuq seba' b minnata rapporter favur kontra astanzjonijiet diet Kompromess jem minnaħat rba gruppi dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għall-emenda orali minna ta' partit tal-ħodor fuq il-paragrafu 8 għan it tamar li għandkom uddinkom favur kontra astenzjonijiet ma' diċ. Il-test oriġinali tal-paragrafu 9 daw favur kontra astenzjoni ta' diet. Kompromess ka minn ħames gruppi, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa għal kompromess L kważi minn kulħadd kompromess L ta' favur kontra astenzjonijiet għaddiet l-emenda 85 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess emme dok favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda disejn favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda wieħed u disejn favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw għadin, għabba li mux ċara zaħt, għandaw jħed disajn. għaddit. 23 kontra 16. Kompromess eh, li mis dawk li ma favur kontra stanzjoniet għaddit. L-emenda 39 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 100 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 101 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess O, ġiġ partijiet, l ewwel parti, favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti, għandek il-kelma sajz favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda erba' favur kontra stanzjonijiet għaddit, maddiċ 105 favur kontra astenzjonijiet. Naħseb hemm xi gruppi jivvotaw darbtejn. Nistgħu nerġgħu nivverifikaw 105. Le mhux liberali. Tgħid il-Presidenta. Kwaħt ivvota għaddiet. 106 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. P, kompromess P, vot maqsum l ewwel parti favur, maqsum assenzjonijiet għaddiet, t-tini parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Kompromess E, favur kontra assenzjonijiet għaddiet 112 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Mela 13 14, 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 116 favur. Ne, emenda, emenda bil-fom. Nejdu stresses that quantity impact the yeah, results and macro economic assessments may indicate that it would be. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jien votaw fuq it-tekst oriġinali minnajr l-emenda bil-fom dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 117 tirat, 118 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 119 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 120 waqat. 121 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. ER kompromess R favur kontra stazzjonijiet għaddit. 127 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 120 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 128. Katte vota. Maddiċ. Mux tab xej ma stajċ nifem inti jidri tgħid il-Presidenta. 125 favur kontra sanzjonijiet għaddit għaddit, test oriġinali għaddit 130 waqt 131 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra sanzjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 132 favur kontra astenzjonijiet għaddiċ. 133 favur kontra astenzjonijiet 133 Niverifikaw? Għaddit? 134 favur xi problema x'ħatu mhijiex ċara. Mela firkas nerġaw lura namlu 133 vot nominali. Kat vota? 22 favur, 15 kontra. Mija tnejju tletin u koll. Le, 132 kien ċar, tgħid il-President, ma soqgħod nerġa' lura. Għax inkella nħodu nħolqu preċedenti mhux mixtieqa. Mela 134 favur kontra assenzjonijiet mhix ċara għalhekk 134 mhix ċara nivverifika. Għaddit. Kompromess S. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 41 favur kontra astenzjonijiet għaddit Mi 142 għaddit 143 żewġ taqsimiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit Tili parti favur kontra astenzjonijiet niverifikaw it-tieni parti ta' wieħed erba' tlieta. Jien ma ħsibx li kienet ċara. Skużani, ta' jiena l-Presidenta. Jiena rrid niddeċiedi, allura nerġgħu nivverifikaw. Right, that's clearly not carried. Um, next is Phil Compromise. Addit mela. li mess kompromess favur kontra ta' dit. 158 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 159 waqat 160 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Le, le, nerġaw. 160 favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddiet imma nridu nifverifika. Kot vota, votazzjoni nominali, mela għaddiet. Diffiċli bitemen li kien għaw 40 persuna jollu idejhom del kamra eh, Kompromess u żewġ gruppi favur, żewġ partijiet, u l parti favur kontra astenzjonijiet. Tejni tgħid il-Presidenza li kieku persuni li mhumiex koordinaturi bis jollu idejom, Favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra ma mela nataqa' Ik ma tolli xidek, ma toċ pala vot, jiet il-Presidenta. Second part of compromise U. Din parti ta' compromise U. għaddit, e kif konna nafu li għaddit, imma ntaw kontu għazzani biex tallu jdejkom. 135 menda orali Nivvotaw fuq emenda orali dawk favur. 165 għaddit. 166 favur kontra stenzjonijiet għaddit. 167 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Menda bil-fom minn rapporter għal 21a, da paragrafu 21, favur kontra d-diet. Naddu għat-tekst oriġinali ta' paragrafu 22, favur kontra d-diet. Kompromess V, ħames gruppi favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 177 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 180, 178, 179 jaqaw. Tejti President. Okay, we are voting on. Mela anzi tejti President ħan votaw fuq 178 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 179 favur kontra assenzjoniet ma għaddit. Test kompromess u favur kontra assenzjoniet għaddit. 185 favur kontra astensjoniet. Rridu verifikaw 185. Kompromess x favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 189 jridu nivvotaw dwaru favur kontra 189 għadna qed nistennew dawk li huma kontra biex illu idea astenzjonijiet ma ddiċ 190 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Vot. Okay, we have a complicated business on... Mela, dinja bitċa komplikat, sejt il-presidenta. Mela, l-ewel net, fuq il-leverage emendable form fuq kompromess ZA biex nżidu take alone wara crude LR. Iġifir dawk li jumba favur dik l-emenda fil-fom favur kontra astensjonijiet naħseb ta' min i-verifika. No, there's a lot of abstentions going on. Għaxa ħafna astensjonijiet.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 Ma nista nadu għal 210 dat 210 dawk favur Wasaltu sem 210 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 220 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 220 ma ditx, 2 nej wieħed favur kontra assenzjonijiet naħseb ma ditx nivverifikaw. Ma ditx. Le, ma ditx. 227 favur kontra stensjoniet għaddit 228 favur kontra 227 għaddit dispeċini imma mintomx għattollu idejkom mela nerv verifikaw fuq 2-2-8. That's carriage għaddit. 229 favur kontra Ma il-presidenta din hija ridikola l-biċċa kja ġobkom, ollu jdejkom. Ngħid ngħid isha non nivvutaw b'mod nominali. Right. Okay, if everybody voted, that's carried. Kuħat u tletin favur kontra assenzjoniet għaddiet jekk not li dejn imma mxi votazzjoniet stramp li għaddej Mela 237 minnaħat ta' surman favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela issa għanna leverage ratio. Anzi, ta' leverage ratio sar tgħid il-Presidenta. You want to check 237? 23 tridu verifikaw tajn tlieta seba' min qed illi kien hemm votazzjoni ftit stramba għaddejja. Kuħat vota Ma ditx. You sure you're pressing the right buttons? <laughs> Or, you know, anyway, okay. Zgur qed tafsu l-buttuni kif suppost qed il-President. Kemm xi ħadd fixkel xi ħaġa eh, mid-dera. Mela ngħaddu għalli miss. Eh, tnejn 240 favur kontra stanzjonijiet niverifikaw. Mela, 2-4-1 jaqa, l-ura 2-4-2 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. 2-4-3 favur. 2-4-3 favur. Xġar, xġara, sinjor Luling. Don't. Euh, moi aussi, je suis perdu. Natura zbal. Est-ce qu'on a voté le 242 Ah bon. Għadna ma votajnix fuq jiet il-kellim. Issa t-sdifmu għalfej għet nitħawa tajt il-President. Mela 2 4 favu Kontra. Astenzjonijiet maddiċ erberba favu. Kontra. seniet għaddit. Naħseb illi għaddit. IPP waħedhom ma ma jistawx deċidu vjowva. Mela kompromess ZD u l-aħħar sentenza emenda bil-fom fejn and calls for incentivizing the highest standards in the case of bilateral clearing. Dawk favur, favur, kontra, astensiniet, għaddit. Għalet il-vot maqsum jaqa. Ġbir daqsek? menu għet nifem, tejt il-President. erba, dawk favur. Kontra. Astensjoniet. xaġa stramba. Mela, nif-verifikaw. Mr. Karras, you got a problem? Mr. Karras, għandek problema? That's carried. But if people don't put their hands up, and it, it is actually... Kik msa tollu dikom jaftit features aw koll n-nis fil-lirkajja mux għatnarom. 2 5 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Text originali. paragraf 35, favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet, 2-5-7, favur, kontra astenzjonijiet maddit 258 favur kontra astenzjonijiet maddit emenda numru 1 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda kompromess A favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 7 favur skużawni, irġaw l lura, mor lura għal emanda bil-fom fuq premessa AA minna ħatar rapporter favu kontra sanzjoniet għaddit. Melissa naddu għal premessa A emenda seba favu, kontra assenzjoniet maddiċ naħseb għan verifika għax kien t-naqra viċina. Right, now that's carried. Amendment 8 in favor. Emenda 8. Favur kontra sanzjonijiet ma' ditx. Disa, emenda disa, favur kontra sanzjonijiet. Nivverifikaw. verifikaw Emenda 10 għad favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda bil-fom. Premessa B bin rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet e, eh, viċina l-ura rridu niverifikaw. għaddit. mistax favur kontra astensinijiet għaddit ukoll. Emenda bil-fom f'BE mir rapporter favur kontra astensinijiet għaddit. Permessa ċe favur kontra astensinijiet għaddit. Zbatax favur kontra astensinijiet maddiċ. Emenda mill-fom, premessa d, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda bil-fom, d-a, zewċ partijiet, l-ewel parti, favur kontra astensjonijiet għaddit, ma t-tili parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda bil-fom, premessa e, favur kontra astensjonijiet għaddit. 21 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. B. Kompromess B. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 24 <clears throat> favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 26 favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet maddiċ. 27 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa G favur kontra astenzjonijiet għaddit 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ text originali Eh, favur kontra astensjonijiet għaddiet 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess ċe l żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess D favur kontra astensjoniet għaddit emenda bil-fo fu jaqa favur kontra astensjoniet għaddit 42 jaqa 43 favur kontra astensjoniet għaddit 44 favur kontra astensjoniet maddiċ 45 favur kontra astensjoniet maddiċ 26 favur kontra astensjonijiet maddeċ 27 favur kontra astensjonijiet maddeċ 48 jaqtaqa 49 favur kontra astensjonijiet maddeċ vot nominali issa fuq l-aħħar vot. 38 favur, 2 kontra, proset, sur Karras. Right, uh, we now move on. Tajab wisp, naħaddu issa rapport tijaj, minix ċerti kandux nkun presidenza unek, iżda Imma minn da wahda bis, ħanna minn favur kontra astensjonijiet taddi. Ikonna vot elettroniku fuq il-test kif ġi emendat. Fuq il-rapport tal-VAT. Kulħadd vota voti oħra. Tlet persuni għadhom ma votawx, tnejn. Mela tajjeb wisq. Taddi. U fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva kollha kemmi Votazzjoni jekk jogħġbok, jekk jogħġobkom miftuħa. Okay, we'll do that. We managed persona biex kwist. Issa naddu għal punt numru Disa, dak ġie adottat naddu l-punt numru disa l-sfida demografika u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. L-emenda numru wieħed Min huwa favur? Jolli deħ? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. L-emenda 2. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Kompromess numru A. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taddi l-emenda 5 għala hija maqtuwa tgħid il-President mela sawa diktaqa, ximis. Test oriġinali tal-paragrafu 2 favur kontra stenzjonijiet taddi, l-emenda 6 favur kontra stenzjonijiet maddiċ, l emenda 7 favur kontra stenzjonijiet taddi, l emenda 8 favur kontra stenzjonijiet taddi, emenda 9 favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 10 favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 11 favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess numru B, eh, itra B, favur kontra astensjonijiet taddi wkoll. 16 mis, Peter president Iva, votazzjoni maqsuma mill emenda 16, l-ewwel parti Dok kollha ma favur, kontra astensjonijiet tgħaddi wkoll. It-tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 17 favur, kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 18 favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 19 Lena naddu l-ura, test oriġinali, paragrafu 4, favur kontra stenzjonijiet taddi, Emenda 19 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess C, favur. Le, t-skuza ruħ għal-President, kontet naġġalwis. L-ewwel parti emenda bil-fom li tbiddel il- households with small children, etc. Favur? Ma nistawx nivvutaw l-emenda orali għax ma qbiltux. Mela nadu lura għall-emenda oriġinali għal kompromess ċe, favur, kontra, astenzjonijiet, tati. L-emenda 25, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, l-emenda 26, favur kontra stenzjonijiet maddiċ, emenda 27, zoċ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet taddi, emenda tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet, nasab li taddi, iżda verifika t parti. Kulħadd t-vota? wisq? Maddiċ. Issa naddu għal paragrafu 7a b'emenda bil-fom mir-rapporter b'emenda orali dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 30 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, vot elettroniku fuq il-test e kif ġie emendat, votazzjoni miftuħa. Tajb wiz, għaddit 18 il-vot favur, 15 kontra, 3 astensjonijiet. Da kollox? Għamxie punti oħra? Le?